Colleagues. Eżis kollegi, wara it tajjeb. Nissuktaw bil-laqa u naddu għal-punt li jmiss fuq l-agenda illi huwa dak numru 17 mizbatax sa 17 il-pakket dwar il- il-affidibil ta' fuq it-triq għal-vetturi għanna diver għal fuq it-toroq għanna xie emendi u għanna rapporti biex infakkarkom bħal il-votazzjoni preliminari sa tkun 30 ta' Mejju jekk jista' jkun fil-fatt ninsa natikom di jiġifri 30 ta' Mejju. Issa, l-ewwel nibda bis-sur kun fuq il testijal periodiku u mbagħad inkompli fuq l-ispezzjonijiet ta' fuq it-triq u mbagħad id-dokumenti dwar il-reġistrazzjoni allura ħanibda bl-ewwel tliet rapporters l-ewwel u nibda bis-sur kun fuq it-testjar perjodiku fidejk. Danke, Herr Vorsitzender. Grazie ħafna, President. Skadenza għal l-amendi issa għadda għandi 311 l-emenda fuq il-PTI 288 fuq l-artikli 29 fuq annessi tekniċi ipprovajt eh, nati il-kapitli u nati l-enfasi fejn nistgħu naslu għal kompromessi. Issa, il-bazi eh, dwar jekk għandix tkun direttiva jew regolament diversi kollegi bħal l-Onorevoli Higgins u Sanchez, Schmitz, e, kolla talbuni biex flok regolament il-Komissjoni u jinxtaqna għanna nazlu li morru għal direttiva. E, issa aħna rridu niddefinixxu standards tekniċi minimi, is l-ambitu li huwa definit fl-artiklu 2, paragrafu 1, fejn aktarx naslu għal kompromess dwar it-trailers 0102 diversi iġfri għanna 750 kg naħseb din di għanna nistennew 3 tunnellati u nofs dwar sigurta fuq il triq di se tkun iktar diffiċli u iktar komplikata. L-emenda l-emendi erba e, hemm eċċezzjoni tas-seta għal wheelers li noħorġuhom barra mill-ambitu stati membri palissa m'għandhomx ispezzjonijiet għal għal vetturi bil-magna ta' żewġ roti hemm dawk li jippreżentaw li daw l-emendi, jien naħseb li rridu naqblu fuq sakemm għandek vetturi e, e, numru 2 b'żewġ roti illi għandhomx joħorġu minn dan l-ambitu ovvjament naħseb għanna bżonn insibu kompromess għal bit-tractors u magni, vetturi bil-magni vetturi bil-magni għal skopit ta' agrikoltura ta' 40 km fissja jirdu nsibu kompromess u jirdu naraw xinu verament l-skop u fejn ijat dan l-skop u jirdu naraw is-sitwazzjoni kollha fejn m'hemmx bżonn ispezzjonijiet fit-triq u oħrajn li kollum verament bżonn e, ispezzjonijiet. Kienem kien hemm l-emendi 116-117 ukoll u ħan negozjaw ħan negozjawhom daw max-shadows hemm l-istess japplika wkoll għad-derogi il kollegi tagħna talbu għalihom li se jaffettwaw l-ambitu minħabba l-interess storiku suppost għandna naslu għal kompromess hemm 20 emenda minn kollegi b'mod ġenerali minn l-oħra aħna qed niddefinixxu tliet kriterji u mbagħad tkun fidej l-istati membri fl-aħħar tal-ġurnata li jiddeċidu dwar dan għax huma din fl-aħjar sitwazzjoni biex jiddeċidu minħabba l-interess storiku għandek kemm iż-żmien kif ukoll l-istat tekniku l-optika, etc. L-artiklu 3 definizzjoni dwar xinu test Eh, xinu test eh, tal eh, test tal-affidibilità fuq ifit-triq u ċentri fej jisiru da testijiet għanna noħorġu b'pakket biex bekk nkunu nifacilitaw dan il-proċess biex bekk noħorġu b'definizzjoni nassiguraw li din id-definizzjoni tkun l-istess waħda mal-Unjoni kollha għandek un bat għal informazzjoni ta' manifatturi eh, l-artiklu 4 ħafna kollegi appoġġjawa din qed nitkellmu fuq il-manifattur il il li jkollu data fuq sistemi ta' sigurtà fuq it-triq e kif ukoll il-pjanti l-ispezzjonijiet u n-nies li hemm warajom dawn l-ispezzjonijiet u mbagħad il-frekwenza kemm kemm kem meta jsiru dawn jiena ppreżentajt proposta fejn aħna għanna l-LCM u biex e, ferba tnejn tnej għanna reġistrazzjoni minima ta' erba snin u frekwenza ta' sentejn jien għandi pjuttost għandi pjuttost eh, appoċ mhux ħażin fuq din mingħand il-kollegi tiegħi. Umbat, passiġġieri u karozzi u l-kategorija M wieħed u vetturi ħfief M wieħed. Dawn hawnhekk hawn problema fil-opinjonijiet hawnhekk għaliex għal għanijiet ta' trasport bliktar vetturi żgħar u li kollom l-ikbar kilometraċ, allura daw jiġu it-testjati eh, bi frekwenza inqas u dan mbagħad nasal għallek imsejħa kilometraġġ jew mileage kif qed jgħid il-kellim. Eh, fil-fatt din ħriġta mir-rapport il-Kummissjoni qed tipproponija kemm għal erba' snin wara l-ewwel reġistrazzjoni jew 160.000 km fuq l-arloġġ tal-vettura meta ssir l-ispezzjoni. Bost Baħturan u membru ieħor din reġgħu għajmuha. Jew irridu jillimitaw il-kilometraġġ fil-punt tal-ewwel ispezzjoni jien naħseb din verifikawa imma l-problema prinċipali hawnhekk hija għandha x'taqsam kwistjoni ta' kilometraġġ u dejjem ikun hemm kwistjoni tal abbus tal-abbuż tal-meter li jirregola dan il-kilometraġġ, il jur il-kilometraġġ. bat l-artiklu 12 qed nitkellmu biex naqsmu il-manutenzjoni, eh, riparamenti u oħrajn. Unbat għanna eh, imbat saru emendi minn diversi kollegi oħra fuq il-proposta tijaj li permezz tagħhom il-persuna nkarigata minn min, min tiswijiet tista' tkun ukoll dik li tikkonferma li tiswijiet saru kif suppost u fletta fi żmien ta' meta suppost teknikament kellhom isiru dawn it-tiswijiet. Xi kollegi oħra, inkluż Brian Simpson, minħabba l-esperienza tagħhom fl-istati membri tagħhom għandhom opinjoni differenti qegħdin jgħidu meta niġu ċertifikazzjoni dwar garaxxijiet fejn jsiru daw it-tiswijiet fil-pajjiżi tagħhom ikun biżejjed mingħajr ma jkollok ċertifikazzjoni apposta ħergrax ukoll għamel proposta illi qed nirreferu mal ISO 020 dak li għandu x'jaqsam mal ma tlet tarġiet tlet passi u forsi nsibu allura soluzzjoni hawnhekk. Imma mhux dwar is-separazzjoni legali bejn garax u is-sit fej issir l-ispezzjoni jew fejn hemm dak imsejjaħ bl-Inglis l-unbundling. Niprofaw insibu kom soluzzjoni e, fattibli hawnhekk. Imbagħad hemm interess fil-proposta fuq dik tal- fuq il-proposta l fej għanna ndaħlu pjattaforma elettronika għall-informazzjoni tal-vettura u li l-iktar kriterju importanti għal-ħajja ta' attività tal-vettura bil-magna triġi dokumentata mill-kilometraċ meta il-PTIs individwali jiseħħu e, meta jkun hemm ispezzjonijiet, meta jkun hemm inċidenti maġġuri, serji, ġifieri, u meta jkun hemm xi komponenti importanti jinbidli, jinbidlu, eċċetera. Ġifieri din hija pjattaforma elettronika kif suġġerita li għandha ssir, għandha timbena bl-annessi tekniċi tlet emendi kbar li jiġu prezentati mill-onorevoli Zani illi diġa smajna illi għandu responsabiltajiet ġodda l italja ja imma skur għanna l-emendi tiegħu. Imbagħad eh, tires dik li jgħidu la blindis it-tred ta' tires membru ieħor ħares li il kwistjoni tal-lampi il-bozzozzi ġifiri u Mrs. Simpson u koll għajmet il-kwistjoni ta' roti apposta e, e u anka dik li jgħidu l-assistenza fil-steering. Għanna għaddi għan istudjawa fiktar dettali, ma dak li għatih importanti dwar l-ambjent e, ossidu karboniku u u emissjonijiet oħra ġenerali aħna diħan ħarsu għajom u l-kwistjoni kollha ta' tammi diagnostiku fil-karozza. Din id-diagnosti tista' ssir waqt l-ispezzjoni u li ssir fil-garax. Allora grazzi ħafna l-koll, l-kom il-koll li ħattu sem jiena rċivejt emendi eccellenti nħares il-qoddim għal eh, kooperazzjoni eccellenti. Grazzi. Issa, it-tieni parti ħan nitkellmu fuq l-ispezzjoni fit-triq. Grazzi President, l ħaġa nixtieq nirringrazzja l-kollegi kollha l-komment tagħhom. Kien hemm qatt minnhom illi kienu kostruttivi ħafna u itejbu l-proposta. Ovvjament, jien nixtieq illi ngħid xi kummenti u naraw l-iktar emendi importanti. 173 kienu l-nuru emendi l-emendi f'kollox dwar il-proposta nifissa xi propost xie kollegi u koll taw qed jipproponu ċerti eh, toro oħra minn fejn għandna ngħaddu diversi kollegi imma rridu nifmu li hemm differenzi bejn stati membri dwar il-mod kif huma jimplementaw din id-direttiva u ġeneralment l-implementazzjoni ma tkunx sħiħa u r-regolament tal għandu jdaħħal ċertu armonizzazzjoni mal-Unjoni u allura nipreferi tkun regolamenti, allura bħala pakket, per dan huwa pakket, għana għankomplu diskutu dan mal-kollegi tiegħi. Waħda mill-prioritajiet huwa introduzzjoni pass pass fuq sistema, per eżempju, diversi kollegi jixtiequ li jneħħuha din is-sistema Sfortunatament din hija xi ħaġa li jiena ma nistax nappoġġja illa li xina naħseb li din is-sistema tirrappreżenta waħda mill-valuri miżjuda f'din il-proposta u tinkoraġġixxi il-kumpaniji biex iżommu il-flotta tagħhom eh, eh, f'sitwazzjoni teknika tajba. Ix-xedow tiegħi qed jagħti emenda differenza fuq 97, 98, 78 sa 80 jina nemmen illi spezzjoniet fit-triq għandhom l-importanza tagħhom fis-sistema ġenerali ta' kontroll onorevoli membri oħra ippreferu e, et proponi mi l-emenda 146-147 u jina xorta anka ma daw ma nistax naqbel maħħom imma hemm emendi oħra per eżempju dawk prezentati minn eh, Senjura Ronfart Skur dwar l-emendi 93 u 148 dwar it-testijiet armonizzati qabel ma tidħol din is-sistema, qabel ma tidħol din is-sistema u di se ssir fil-ħames snin li ġejjin. Naħseb li hemmhekk nistgħu ninnegozjaw iktar. Issa, it-tieni punt kopert mill-emendi mil huwa il-mod kif il-kargo għandu jiġi assigurat. Naħseb din hija waħda mill-ikbar prioritajiet tal-alde. Kien hemm l-emenda 43 li sfortunatament jien ma nistax nappoġġa l hija tipproponi linji gwida mhux vinkulanti biex inżammu għax naħseb li aħna rridu niddiskutu t dħul ta' armonizzazzjoni siħa ta' verifiki ta' sigurtà ta' kargo u dwar il-kif isir il-pi jiġi dikjarat il-pis ta' dan il-kargo it-tielet priorità ta' il-proposta dwar l-armonizzazzjoni sħiħa tal-ispezzjoniet li għandha s kemm jina bilt li naslu għaftajin fuq figura speċifika jina naqbel il proposta tkun ta' 5% li huma l-fuq tal-vetur li huma l-fuq minn 3.5 tonnellati aħna di għatna nindiskutu fuq il-bazi ta' diskussjoni dwar l-artiklu għanna mbat l-emenda 83 dwar vetturi li jiġu eh, reġistrati li jixtiequ jaraw eh, eh, perċentwal ta' wieħed fil-mija u membru ieħor jara jara bħala tlieta fil-mija. Kien hemm punti oħra fuq l-ambitu u li aħjar naraw it-titjib tal-kategorija ta' tip 5 trakter għana jinnappoġġa li Sur Simpson fuq l-emenda 51 imma kif kif għettilkom l-emendi kontra e, dawn il-tip ta' vetturi li huma taħt il-3.5 tonnellati huma xi ħaġa illi aħna rridu niddiskutu iżjed. Dan huma vetturi 02 u dan il-vetturi u kollu ma ta' riskju kbi kull ma jmur jikber fuq it-triq u dan għandhom ikunu koll ta' riskju u jrid ikun hemm nsibu soluzzjoni għal di ta' samma mal-emenda 64 63 hemm hemm emendi hemm żball fuq il-definizzjoni u t-tibdil, il-bidla fid-definizzjoni nasab ridu noħorġu b'definizzjoni kostanti fi żewġ proposti kif is-sur kun semma din hija xi ħaġa li għandha tiġi diskussa imma m'għandi l-ebda dubju li ħan noħorġu b'definizzjoni komuni u li di tkun eh, mingħajr problemi biex di twassal għal sikur taħjar fit-toroq u ttejjeb l-ambjent ta' madwana. u mingħajr ma jkun hemm lok ta' interpretazzjoni differenti u minħabba l-kompetizzjoni naħseb importanti li nindirizzaw il-kwistjoni ta' ispetturi indipendent u l-indipendenza tagħhom. Jiġifieri is-Sinjura Fosters l-emenda tagħha numru mija naħseb hija problematika illa għaliex Hawnhekk għandna fej l-ispettur ifittex jagħmel kemm it-test fuq it-triq u testijiet oħra u daħaj jkun hemm e, problema ta' interessi. Per eżempju għanna emenda oħra li tmur kontra il-proposta tal-Komissjoni fuq il-10 km ta' distanza indipendenti fim il-post fil-kast li mobile unit ma jkunx qiegħed hemm. Jiena fl-aħħar nixtieq ningrazzja għal darbohra li kollegi kollha għal parteċipazzjoni tagħhom fid-diskussjoni tagħhom fid-diskussjoni ta' din il-kwistjoni daqshekk teknika. Grazzi. Thank you, Mr. Savisa, on the third part, registration. Aitäh, härra esimees. Sõidukite registreerimisdokumentide direktiivi muuta vettepanek on... Id-direttiiva eh, fit-bidla ta' daw tipi ta' vetturi hija minn natura tagħha li inqas problema minn daw it-tlieta. Allura għandna inqas emendi. U jina ma nixtieqx li nidħol fil-proposta tal kummissjoni jew ir-rapport innifsu għandna dak diġà koprejnih imma nixtieq illi nishtiq li diskuti dawn l-emendi, dik numru 9, test parti zaħira mit-test jimbidel biss. Nishtiq nappoġġja dan jien ma nafx minn qal li imma traduzzjoni Ingliża eh, saret fl-Estonjan b'mod ħażin u nixtieqnu jekk il-verżjoni estonjana ssir u l-uffiċjali allura għana noqogħdu attenti biex ma jkunx hemm miżinterpretazzjoni hawnhekk. Issa l-emendi 10 u 11 bażikament daw għandhom x'jaqsmu ma' data elettronika u basikament jina nappoġġjom daw iż-żewġ emendi, imma ma nistax nappeġġja l-emenda 12 tas-sur tas-sur Badben illa għaliex jien naħseb illi il-Kommissjoni ħarġet eh, bi proposta importanti meta aħna nkopru il-patijiet diffiċli kollha tal-pakkett dwar is-sigurtà fuq it-triq. Meta niġu għal eh, ritorni jew għal kanċellazzjoni ma nistawx nipermettu vetturi li ma ġewx eh, li mumiex tajbin teknikament għat-toroq ma jfissirx li għandhom jiġu kompletament kanċellati. Jekk l wet nistess sar daw, u daw jiġu eh, permessi li jerġgħu jiġu fit-triq, di ovvjament jistaw. Imma il-proposta ta' Sur Bedburns eh, qed tneħid il-possibilità sakemm jiena ma sakemm jiena fim tħażin nispera li l onifoli membru jkun jista jispjega x'għandu f'moħħu. Numru 13 laqqas ma nista' e, naċċetta l-istess prinċipju li titneħħa mir-reġistru vettura ma jfissirx li proċess ta' reġistrazzjoni jrid jerġa' jitnieda. Imbagħad dik numru 14 hemm differenza bejn it-termini u jinnaseb sebdi għandax taqsam ma' negozjati futuri u hija kwistjoni l-servizzi legali. L-inżommu jew li ma nżommux ċertifikat bħala dritt, kif se ssir? Umbat, emendi 15 u 16 basikament huma l-istess l-istess bħall-emenda numru 3 tiegħi u jina żgur nista' test ta' kompromess biex inġib daw it-tlet emendi flimkien. Emendi nappoġġja dik numru 16, 17, 17 hija dibattibbli. Għaliex? Għax la nes wieħed għandu punt 5 jina ma nafx xraġuni jem li nejdu għadin nerġaw. Numru 18, Mr. Bradburn, ma nistax nappoġġja l-istess raġunijiet. Numru 17, il test jagħmel iktar preċizi, 20 u 21 għan jina nħoss li daw ħajġibu ħafna informazzjoni ġdida li test u test ħaj inqas ċar numru 22. Mis-Sinjura Tikaw, l-istess bħall tiegħi numru 5, 23. Mid-ġdid mis-Sinjura Tikaw, bħala prinċipju nappoġġa iżda niddubita jekk l-istati membri u kapaċi li jamlu dawn it-tip ta' databases elettroniċi jaħdmu sal-21 ta' Deċembru sal-2016. Ma nappoġġax l-emenda 24 għaliex għamilt proposta li ċertifikati ta' reġistrar għadu jisiru fid-daqs A7 tal-karti u naħseb li l-informazzjoni kollha toqgħod diffiċli li toqgħod f'dan il-post zaħir fuq il-karta. Dan fl-Estonja tnejdox pajjiżi hemm biżejjed spazju u ikun dokument żgħir għall-informazzjoni. 25 huwa bażikament l-istess bħal l-emenda tiegħi numru 8, lingwaġġ wada xejn differenti u għalhekk naħseb nistgħu naslu għal kompromess hawnhekk ukoll. Dak kollox minn naħa tiegħi nixtieq nirringrazzja l-kollegi li res u emendi biex jiċċaraw iktar il-test, għatfadlinna xie affarijiet diskutu ma' Sur Blackburn, iżda jienu xedaw rapporters kollox ma' kollox naqblu. Il-President, nadda lista ta' kelli imman bat minn ixtiq jitkellem jarrafni. Grosh, Al kadrawi Duran, Benjon, Signora Foster, Ertog, Kanċan, Berke, Griesbeck, Koch, Werber. F'din l-ordni. Bil-mod, bil-mod. Sandaħlu ku koll, Sur Bradburn. Qabel kon imma l-fejn odonajt s servizzi medici jiġu għalija. Ok, so. Ikkalma. Issa, nibdow l ewel net bil-sur Grosh, l ewel kellim jek joġba. Grazzi ħafna, President. Jiena nixtieq nirringrazzja l-rapporter u ħanikkommenta iżda kollegi oħra nħaj fuq affarijiet oħra. Speċjalment fir-rigward ir-rapport kun Jiena naħseb li hawnhekk qed nippruvaw nraqmu l-affarijiet biex ikunu tliet ċittadini tagħna. Mhux qed nippruvaw ndaħlu ħafna xkil żejjed, imma aħna qed nippruvaw nissemplifikaw l-affarijiet u nagħmluhom kemm jista' jkun faċli għaċ-ċittadini tagħna. Punt ieħor li neħtieġu niddiskutu hawnhekk. Mixin fid tajba fl-opinjoni tiegħi, imma lekk hemm sejħa karpas tkun isa passaport, karta tal-identità għal kull vettura u tipprovdi tarif dwar il-mili, dwar dettalji varji tal-vettura u kwalinkwa tip ta' inċidenti kbar li kien involut fihom il-vetturi. Għala, għaliex dawn huma elementi importanti ħafna jekk wieħed jiġi biex ibbieħ il-karozza lil xi ħadd ieħor. U għalhekk naħseb li jekk din l-informazzjoni tkun tista' tiġi stabilita kullimkien madwar l-Ewropa, ikun diffiċli dak li jkun jixtri xi ħaġa li dak li jkun ikun bellaħħielu bi frodi u għalhekk il-vetturi xorta waħda jridu jgħaddu minn xi tip ta' test jew ieħor jekk tiġbor l-affarijiet flimkien ma tantx ikun hemm fej tiżgarra. Għal daqstant aħna tippruvaw nagħmlu xi ħaġa simili fis-setturi kollha għaliex nistaqsi għalfej ma nagħmlu hekk fis-settur tal karozzi wkoll. Il-prinċipju għandu jkun dan li wara numru ta' żmien ta' snin, wara numru ta' kilometri, per eżempju 160.000 kilometru bħala distanza, kulħadd ikun irid jagħmel dan it-testijiet lill karozza. Tinsewx li dan irid ikun fuq livell transkonfinali. U dan idu wassalna lura għal kemm hija utli li jkollok dan it-tip ta' karpas, din it-tip ta' passaport tal-vettura tiegħek. Għax Anke jekk tivvjaġġa x'imkien ieħor li nkun vera li għal min jiġi biex jixtri l-vettura ġala darba tbieħha. U dan taqa' fuq sitwazzjoni xiridu jagħmlu stati membri biex di għaw is-saħħa taċ-ċittadini tagħhom wara kollox. Ma naħsibx li affarijiet bħal dawn għandna infarfruhom bħalli kiku xejn hemm stati membri li għandhom esperjenza b'saħħitha, għandhom qafas tajjeb b'ċentri ta' testjar għal vetturi, eċetera, u għalhekk naħseb li rid ikollok standard minimi jew inkella xi tip ta' livell ta' kwalità li inti titlob mis-sewwieqa. Imma garaxijiet żgħar dawn iċ-ċentri żgħar ħafna drabi jieħdu l-affarijiet bis-serjetà ħafna għaliex jafu li jekk jitilfu l-autorizzazzjoni biex jagħmlu dan it-tip ta' xogħol, jitilfu x-xogħol tagħhom jistgħu jagħmlu. Grazzi. Sur il-kadrawi, għan itkellem l-Inglis għax nifoka fuq rapport kun fisem Debora li ma setax tkun għawnek bħalma tafu għax ġitaletta fil-Friuli. Eh, nilqaw il-rapport kun għax nistaw naqblu fuq ħafna mill-punti importanti fiħdan il-rapport. L-ewwel net l-armonizzazzjoni tekniċi tal-vetturi li hija differenti minn stat membru għal ieħor xi ħaġa l-indirizzajt tajjeb fir-rapport fl-istess ħin imma ukoll il-fatt li naqblu li dawk l-istati membri li għandhom standards għolin m'għandniex innaqsulhom l-standards, naħseb li importanti din. Semmejt ukoll l-opinjoni tiegħek li rridu nżommuha bħala regolament din il-kwistjoni mhux direttiva. Fuq il-ħin meta tagħmel it-testijiet lil vetturi naħseb fih dan gruppi differenti għandek opinjonijiet u pożizzjonijiet differenti, imma l-pożizzjoni ewlenija hawnhekk hija li aħna favur il-timing eh, plus 4 plus 2 plus 1 skont il-proposta tal-Kommissjoni fuq ċiklu tal-ħajja naħseb li rridu ndaħluha fil-proposta nżommu għammek imma meta nħarsu l-emenda ta' Bernardet Vernio li tajt il-vetturi bżewġ jew tliet roti li jintużaw għal iktar minn erba' snin għandhom ikunu sottomessi għat-test naħseb xaġa li rridu nomodu aktar. Fuq it-trailers xi kultant nafu li rarament jintużaw fit-toroq u jfissru iktar spejjeż għal min jużhom u iktar problemi burokratiċi biex indaħluhom fil-proposta. U għalhekk naħseb li il- Naħseb li dan għanna nħalluh barra mill-ambitu tad direttiva fuq l-affidabilità fit-toroq naħseb li ikollok rapporta progress u tipprova toħroġ b'definizzjoni ċara. Fuq il-vetturi tal-bidja li kollom veloċità li tmurx iktar minn 40 km fis-sija għanna dubji serji li dawn il-vetturi f'din il-kategorija għandhom ikunu inklużi u għalek nipreferu neskluduhom, speċjalment dawk ħlif dawk li jintużaw fil-toroq pubbliċi jew għal-qanijiet oħra. Fuq l-ispezzjonijiet, qed nirreferu fuq livell minimu fir-rapport, iżda għandha tkun possibbli li l-Istati membri imorru l in mir-rekwiżiti minimi li jkunu stabiliti mill-Kummissjoni. Fuq eh, karozzi vintage eh, naqblu fuq dan l-approċ karozzi antiki u naħseb li rridu nsibu definizzjoni ċara xi tfisser vettura ta' interess storiku karozza antika. Għalhekk naqbel ma dak kollu li ntqal minn Mathieu, naħseb li m'għandniex nissottovalutaw ir-riskju ta' frodi fil-kalkoli tal-tarif tal-vettura, xaġa li tsir ta' sekwit, specialment fi transazzjoni transkonfinali, u għalek naħseb li eh, il-karpas jew xi xorta ta' passaport jew karta d-identità bħalli kieku għal vetturi tkun importanti għax twassal għal rintraċċar eħfef u nafu kemm huwa diffiċli tintraċċa minn fejn ġejja vettura ġala darba vettura tiġi importata. Għalhekk importanti li dawn ikunu affidabbli u mamula bl-iktar reqqa possibbli speċjalment meta jkun hemm spezzjoni tal-ewwel darba għal vetturi. U għalhekk naqblu li dan indaħlu fir-rapport. Grazzi ħafna, grazzi ħafna tal-kooperazzjoni. Sur Benin. Grazzi. L-aħħar darba li tkellimna fuq din il-kwistjoni l-iktar ħaġa taħraq mar-rapporter u rapport tiegħu fuq testijiet periodiċi kienet l-istruttura ta' ċentri ta' testijiet u l-garaxxijiet. Aħna minn ċara mill-bidu li aħna ma nappoġġawx approċċ wieħed għal kulħadd bħala testijiet, nilqaw li surkun ra possibilità li forsi naslu għal xi tip ta' kompromess, irridu naraw dan xi fisser u xi sarraf imma nilqa l-rimarki ta' Sur Grosh fuq dan il-punt li għamil ftitilu. Fil-fatt, rajna li ċertu pajjiżi li għandhom sistema integrata għandhom l-aqwa rekords ta' sikurezza u anke ħafna minn dawk l-istati membri li għandhom sistema separata werow li fejn ikun hemm kompetizzjoni fil-prezzijiet li ġoffruti l sewwieqa l-standards ma jnawx ftit sa ċertu punt, u għalhekk naħseb li xi ħaġa li jeħtieġ noqogħdu b'sebajnejn għaliha. Fuq sistema integrata iktar tkun favur il-klient, iktar faċli li l-klient jużom biex ħalli l-vettura, forsi ħalli għal nofsjum ta' xogħol, ħalli għal ftit sigħat u mbagħad jerġa' jgħaddi għalija l-vettura għalek mux bis sistema b'saxħita imma tajba għal sewwieqa u koll u għalek ma naħsibx li dawk li huma mdorrijin bis-sistema separati u dawk li huma mdorrijin bis-sistema integrata naħseb lebda grupp minnhom manna nipruvaw infixkluhom jew inġelu inġeluhom jaċċettaw li jibdu l-opinjoni. Għalhekk naħseb li jridu naħdmu biex naslu għal qafas u naħseb li f'din id-direzzjoni ħtiex naħdmu. Fuq trailers, ma naħsibx li u huma trailers li għandhom ikunu inklużi fil-ambitu, naħseb li hawnhekk qed nitkellmu dwar tabija żejda, dwar veloċità eċċessiva u nuqqas ta' kompetenza tas-sewwieq il-Kummissjoni ma raslitx għall evidenza li tissuġġerixxi li difetti tekniċi mit-trailers iż-żgħar qed iwasslu għal problemi, bi tratturi jiena naqbel bisħieħ ma' sur El Kadrawi li għandha tkun involuta biss fejn jintużaw predominantament fuq it-toroq u għal anijiet kummerċali ta' tabija. Nixtieq nara referenza għal mili f'dan ir-rapport naħseb li l-frodi fil-mili tal-arlos tal-vettura saret problema, dejjem kienet problema mhix xi ħaġa li tfittxissa u għalhekk għandek għandna potenzjal għal ftit spejjeż involuti u ftit burokrazija involuta biex bekk nindirizzawa dan il-kwistjoni. Naħseb li hemm lok għal kompromessi, speċjalment f'ħafna minn dawn l-oqsma, speċjalment fuq tratturi u trailers, u anke fuq il-vetturi storiċi. Unħares il-qoddim għalek biex ikonna diskussjonijiet fil-ġemat li ġejjin. Grazzi ħafna. Mrs. Duran. Grazzi, Signora Duran. Grazzi ħafna, President. Ftit kummenti fuq il-rapport tas Surkun, l il rapport fuq il-testijiet periodiċi u l-kondizjonijiet tagħhom. Ressaqna numru ta' emendi biex nagħmlu taqsira tal-punti ewlenin tagħna aħna ma nixtuqux li l-ambizjonijiet tal-Kummissjoni jitċeknu għal 4-2-1-1. Importanti li konna testijiet annwali ġola darba taqbes ċertu numru ta' mili. Aħna nixtiequ l-160.000 jonqos għal 120.000. Imma għal-punt li semma ftetilu fuq ċentri ta' tiswija u ċentri tal-testjar Fi spiritu ta' kompromess aħna suġġerejna kompromess fejn aħna nkunu nistaw nilqaw l-istenniji ta' dawk li qegħdin ħadmu dawn il-garaxxijiet u dawk li għedin jagħmlu ċentri ta' testjar separati, ma jkunx hemm separazzjoni totali, imma ma tkunx tista' tuża l-vettura waħda speċifika fiħdan sena waħda speċifika l-istess nies li jsewwulek il-karozza bħalma dawk li kienu qed jagħmlu l-testijiet il-karozza għalhekk ma jkunx hemm separazzjoni 100% imma ma jkunx hemm possibilità lanqas li persuna li tagħmel it-tiswijiet u mbagħad tagħmellek it-testijiet ukoll. Il-fatt li tittamel testijiet ta' NOx u partiċelli wkoll hija importanti mhux biss tafda il-tamir ta' kejl li jinsab diġà fiħdan il-vettura. Hemm emenda wkoll fir-rigward l-emissjonijiet atmosferiċi, livelli ta' storbju wkoll kif ukoll il-diossidu tal-karbonju, il-monossidu tal-karbonju. Importanti li jekk ikun hemm verifiki biżejjed ma nixtiequx li nsibu problemi minħabba eh, diskrepanzi bejn il-verifiki fuq il-toroq mm, ta' veloċità għolja u fuq verifiki ta' darba fil-waqt il-vjaġġ li jiċċekkja l dak li jkunu mbagħad ikollok diskrepanzi. Importanti li naqsu xi dawn it-tip ta' kontrolli jew anke bil-kontra. Mhux wieħed jħu post ieħor imma ma namlu xogħol doppju. Grazzi l min għamel ix-xogħol f'dan ir-rigward u naħseb li nistgħu naslu għal kompromess. Signora Foster. Grazie President nikkommenta fuq rapport kun mbagħad ftit punti fuq ir-rapport sena l-ova. Issa noqgħod nidħol f'wisq dettall u nitkellem f'kull emenda nirringrazzja l-Alla imma ftit punti. Aħna ma bidinniex il-pożizzjoni tagħna li aħna nemnu li dawn ir-rapporti it-tnejn li huma fuq it-tessijiet perjodiċi u spezzjoni teknika għandhom ikunu direttivi u mhux regolamenti. Għadna tal-istess fema fuq dan xi punti ewlenin fuq l-MOT u l-ċentri ta' testjar ma bidennix il-sistema u moħna fuq din il-kwistjoni inna l-22 sena fil-Renju Unit eh, naħdmu tajjeb din is-sitwazzjoni. Hemm 22,000 kumpanija involuta u ħafna spezzjonijiet li qed isiru imma li laqqas nirriflettu dan ix-xogħol jew din l-esperjenza hija redikola dawn il-licenzi u autorizzazzjonijiet huma dettaljati ħafna, dawn in-nies huma onesti ħafna, tjemlu xogħol tajjeb u għandna ħafna vetturi li huma affidabli fuq it-triq u tajbin. M'għandniex l-intenzjoni li nisseparaw l-affarijiet. Jekk hemm pajjiżi oħra li jagħmlu dan, m'għandniex aġenzjoni, jekk toġobhom xi sistema oħra, stalihom, imma għalhekk eh, rrid ikun hemm livell ta' sussidjarjetà hawnhekk u tkun diretti, ma tkun direttiva fuq il-tip ta' ċertifikat jew eh, dokument ta' reġistrazzjoni irqdu attenti għanna DVLC u l-SORM nafu li din tiġi indirizzata faċilment, memx wis burokrazija involuta u dan ifisser li jekk Eh, vettura terġa' lura fuq it-triq mingħajr it-testjar tista' twassal għal problemi. Allura naħseb li kollox miexi wartu żar fir-Renju Unitu m'hemmx għalfejn qogħdu nibdu l-affarijiet fejn hemm bżonn. Fuq l-atti delegati ma naqblux hemm emendi fuq dan għaliex aħna nemnu li jekk ikollok bżonn skrutinju sħiħ jekk nħarsu lejn dawn il-punti u mhux qed nistennew li dawn jiġu sempliċement delegati. Għalhekk naħseb li dawn huma l-punti ewlenin kien hemm xi punti fejn aħna bdejna ngħidu li ħan nixħtu l-proposta naħseb li għandna sistemi tajbin fis seħ mejda li dan mhux ser jiġri u għalhekk dawn huma l-punti tiegħi fuq il-testijiet periodiċi. Issa kentejn l-ispezzjonijiet tekniċi waqt it-traġett. Aħna ma naqblux li din għandha titbiddel minn direttiva regolament, naħseb li rridu nwessaw l-ambitu mħasbin dwar dan għaliex aħna rridu niżguraw li l-ispetturi tagħna ikun qed jagħmlu spezzjonijiet fuq dak li jeħtieġ li jiġi spezzjonat. U mhix kwistjoni jekk tħares lejn ċertu trailers għax jekk ikunu mġantin għal tabija eh, tqila L-importanti li t-verifikom kollha. Bat il-vetturi żgħar tal-tip N1 jew ħafna eh, vetturi oħrajn inut li noqogħdu fuq fuqhom fejn minn għalfejn. Roqdu attent, ma naħsibx li għandek tagħmel wisq tarif u dokumentazzjoni fuq il-vettura x'inkella tispiċċa bejn basla u xritta jekk xi ħadd jisraqlek il-karozza jkollu tarif kollu tal-vettura fidejh. Ma naħsibx li għanda tkun obbligatorja, għandha tinżamm f'post sigur u ċertament mhux abbord il-vettura. Isek qed ħalli ċavetta fil-karozza tiegħek u jekk xaħat jisraq jisraqlek il-karozza jkollu ċavetta u l karotza kollha. Aħna fir reunionit rridu l-sistema tal- eh, klassifikazzjoni tar-riski hija tajba ma rridux li tiddajjef. Għalhekk aħna nixtiequ nżammuha. Din tar rapporter ovvjament. Testijiet fuq trailers kif semmejt, anke restrizzjonijiet fuq ċertu spetturi u l-naqsu l-ambitu għal ċertu xogħol li għandhom jagħmlu l-ispetturi, le aħna nħossu l-ispetturi qed jagħmlu xogħol tajjeb ċar fuq x'jistgħu jagħmlu ma jagħmlux u kemm jista' jkun aħna nixtiequ nħallu l-ispetturi jaqdu xogħolhom kif qed jagħmlu issa. U nixtiequ nneħħu l-annes li huwa komplikat iżejjed għall-ispetturi tagħna. Dawn huma l-punti tagħna, grazzi ħafna lir-rapporters għax-xogħol tagħkom u dawk huma l-punti minn naħa tiegħi. Grazzi ħafna President. Grazzi, Sur Ertuk. Grazzi President. L-ewwel nett nirringrazzja lis sur Kun għamel xogħol siwi ħafna sissa jiena nemmen kollegi li għal vetturi b'żewġ roti u bitlet roti neħtieġu naraw ir-riski involuti jistgħu jkollhom riskju qoli ħafna fuq it-toroq tagħna. Ħafna drabi jkunu involuti f'inċidenti fatali u għalhekk għandhom ikunu inklużi fit-testjar kemm il-vetturi li għadmu żewġ eh, vetturi, vetturi b'żewġ roti jew vetturi bi roti, kemm jekk jitalaw sa 80 km fis-sija u kemm jekk jitalaw sa 200 km fis-sija. Hemm ħafna sogru magħhom. Fuq il-vetturi storiċi, vintage jew karozzi antiki sejħilhom li trid, aħna nabżon definizjoni ċara ċara għalihom biex ma nħallux lok fejn dak li jkun ikollu vettura li mhix eżattament storika imma jiddikjera bħala tali. L-sur kun, naħseb li din xaġa xirqa. Fuq il-kwistjoni taħraq, fuq separazzjoni għas sistemi differenti għal ċentri tat tiswijiet minnaħa u mill-banda l-oħra t-testjar approċċ wieħed għal kulħadd mhux ser jaħdem tajjeb għall-Unjoni Ewropea kollha kemmi, mhux ser insibu formula waħda li tapplika għal kulħadd u ma tkunx l-aqwa possibilità lanqas. L-ISO 0 hija xi ħaġa li ridna nintroduċu inna naqrawa darba wara l-oħra u taħt il-proċedura tat tip ċe l-stati membri huma intitolati li jiddeċidu huma stess kif jindirizzaw din il-kwistjoni, jekk irridux li tkun l-istess jew differenti, ecc. Dan huwa l-qafas li huwa jkun stabilit u jkun ċar iswed fuq abjad. Xa ġoħra importanti, kollegi, hija l-kwalifiki tal-personal li jagħmlu testijiet fiċ ċentra tat testijiet. Ma naħsibx li rridu nizvalutaw il-ħiliet u l-kwalifiki li għandhom supposti kollhom. Għanna 11 il-kellima jgħet il-President, plus il-Kummissjoni, plus it-tlet rapporters li jridu jerġgħu jitkellmu u għalek tkun utla ħafna u tajnuna għalija li tkunu konċizi u mux toqgħodu terrepetu dak li għajdu ħaddieħor qabelkom. Sur Kanċan. Grazzi President. Grazzi li tlet rapporters. Aħna hawnhekk għandna tlet proposti. U dawn it-tlet proposti tnejn huma regolamenti u waħda direttiva. Jiena naħseb li jekk irridu nirrispettaw il-prinċipju ta' sussidjarjetà fuq dawn l-affarijiet huwa indispensabbli li fuq kollox intenni fuq kollox il-proposta għal regolament ta' surkun tiġi proposta bħala direttiva u xejn aktar. Naħseb li huwa indispensabli dan għaliex nħoss li għanna nirrispettaw ċertu regoli determinati u sisfazzjonijiet determinati li għanna f'ċertu stati membri. Skont il-konsiderazzjonijiet li nagħmel fir-rapport dejjem tas surkun, nixtieq ngħid kentejn dwar ir-rispett u l-privileġġ li rritu konna fir-rigward l-SMEs, l-impriżi żgħar u ta' daqs medju. Għaliex aħna dejjem nitkellmu ħafna li aħna favur l-SMEs ma meta niġu biex narblu l-fatti, meta naraw li nimxu lej il-proposta nkunu wisq qed naqdu eh, l-interessi ta' kumpaniji multinazzjonali li jridu jistanaw jespandu iktar milli għal kumpaniji iż-żar għal ċentri tal-testjaru ta' tiswijiet iż-żar u l-garaxijiet iż-żar dawn huma il-qalba il-qalb tħabbat tal-industrija tagħna. L-SMEs huma dawk li għandna nħarsu. Laqqaset nuru koraċ, meta nitkellmu dwar grupp kbir tal-linji tal-ferroviji, ma tnamlu xejn. U għawn għanna l kuraġġ li nitkellmu dwar il-garaxxijiet iż-żar u l-kumpaniji familjari żgħar u nqogħdu noħolqulhom xeba problemi. Le, jiena naħseb li għandna nkunu nuru rispett lejn dawn iż-żewġ prinċipji tas-sussidjarjetà u dawk li huma punti soda tagħna li ma stawx naħarbu minnhom biex nkunu korretti u rispettużi fil-konfront ta' dawn in-nies. Grazzi. Sis Merci. Euh. Grazzi ħafna, Sur President, ser eh, niprofa eh, inżomma erba punti iktar mill-li nerġan nejt dak li ġiġan tqal. Meta kena diskussjoni tqabel, Eh, dwar dan jiena insistejt illi l-testjar ma jkun diskriminatorju li l-istati membri jridu jiskuraw illi dawn qed isiru mingħajr diskriminazzjoni għabbażi ta' nazzjonalità tas-sewwieqa jew għabbażi tal-reġistrazzjoni tal-number eh, plate hemm xi uh, membri illi jixtiequ jaraw din il-klassifikazzjoni għabbażi tal-sistema ta' klassifikazzjoni tar-riskju. Iżda din tkun diskriminatorja u diffiċli biex wieħed jistabbilixxiha għaliex sissa m'għandniex skambju sħiħ ta' informazzjoni permezz ta' databases. Punti ħor interessanti huwa uh, illi il-kollegi qed jgħidu illi um, il-vetturi ta' inqas minn 500 kg jridu jkunu eżentati. Il-Konvenzjoni ta' Vienna wkoll tirreferi għal eh, fat li ma jkunx hemm bżonn reġistrazzjoni ta' trailers illi jissuperaw il-500 kg. Naf u surkun għal ukoll illi ħafna li għandhom għal-album it-tractors u l-testjar ta' dawn it-tractors. Forsi nistaw ma naqgħux fir-ridikulu uh, għaliex il-pubbliku u ċittadini jafu uh, kemm dan huwa uh, kem u dan huwa utli u kem jekk f'każijiet fejn ma jkunx utli, kem mhuwiex utli. Mbagħad hemm l-emenda waħda tnejn tnejn jiena wkoll ressaqt emenda li simili ta' din għal testjar dwar l-emissjonijiet eh, tal emissjonijiet l emissjonijiet NOx. U eh, risposta għal kollega tiegħi li tkellem qabli jina kontenta nejt illi iċ-ċentru ta' testjar għandu jkun fil-viċin kif qed tissuġġerixxi l-Kummissjoni. Għalhekk fl-emenda tija tiegħi 130 jiena nsuġġerixxi mux li natu kas tal-numru ta' mili iżda illi dawn l-uffiċin dawn il-garaxxijiet, il-mechanics ikunu l-aktar viċin possibbli. Jina naħseb li dan jiffaċilita ħafna l-affarijiet inkella jkollna bżonn eh, ċentri ta' testjar li jkunu jistgħu jiċċaqalqu minn posta tal-ieħor jekk ikollok eh, persuni illi jqogħdu fl-imwarrab. Dan huwa dak illi jina xtaqt ngħid. Grazzi. Eh, Sur Pretburn. Iva, grazzi, Sur President Mela, dwar uh, il-reġistrazzjoni tal-vettura jina naħseb illi uh, din għanda tkun iktar direttiva aktar mill-regolament. Uh, jina naħseb illi dawn it-tlet uh, proposti għandhom ikunu bħala direttivi u mux regolament. L-ewel punt dak. Issa, punt uħor li nixti uh, niċċara s-sur Savija il-Sinjura Savija referit għall-emendi tijaj Naħseb però li hija ma ħadithomx fl-ispirtu tajjeb fl-opinjoni tiegħi ma rridux nippruvaw eh, nagħmlu dawn ir-regolamenti wis preskrittivi. U għalhekk meta wieħed jibda jagħmel lista ta' kollox ta' kif għandek tagħmel is-sospensjoni l irtirar ta' reġistrazzjoni, wieħed irid iqis l-aspett prattiku eh, illi għandu jitħalla fidej l-Istati membri, eh, Sur President, inti taf minħabba illi inti mir-Renju Unit bħali. Aħna għanna sistema dwar eh, jekk eh, l-SON dwar jekk il-vetturi għandhomx jitħallew, jiċirkolaw jew le. Dan huwa mod sempliċi u prattiku ta' kif naffrontaw din il-problema u ta' kif dwar il-kruċ ta' dawn ċertifikati huma periodiċi Eh, ivarjaw minn 12 xar għal 3 snin u jgħidu l jekk il-vettura għadix tajba biex tiċirkola fit-triq. Ġifiri, dawn il-punti illi eh, Eh, jinsabu fil-proposta tal-Kommissjoni jiena li jiena qed nipprova neħi qed nagħmel dan sabiex natu l-aktar flessibilità possibbli lill istati membri u nħalluhom liberi kif japplikaw din id-direttiva. Jiena naqbel ma l-emendi ta' Sinjora Savizaz eh, hemm xi eh, problemi u l-problemi għal darbaħra huma meta nkunu wis preskrittivi, pereżempju dwar kif l-istati membri għandhom jagħmlu l-iskambju ta' informazzjoni bejniethom. Jiena tassew nħasseb dwar dan l-aspett, per eżempju anka l-iskambju obbligatorju ta' databases. Eh, din eh, hija xi ħaġa illi f'pajjiżi kien xkien il-partit politiku li kienet jigverna dejjem kien ikkonċernat dwar dan l-aspett. Għanna għanna nippermettu illi l-istati membri ikunu jistaw iżommu databases tagħhom fil-waqt illi jagħmlu dan l-iskambju. Rridu nqogħdu attenti ħafna dwar dan, anka dwar il-PNR, l-arranġament PNR, rridu nqogħdu attenti ħafna dwar il-salvagwardja tal-ħarsin ta' din il-data għal darboħra għandha tkun sistema bazata fuq eh, li timbotta li tagħti l-informazzjoni aktar milli tikseb eh, akkosta kollox l-informazzjoni. Eh, ġifiri, irridu nqoddu attenti illi ma nkunux wis preskrittivi. il Għalhekk eh, dawn huma il-kummenti illi fil-fatt eh, xtaqt ngħaddi li rridu huwa li jkun hemm skambju ta' informazzjoni iktar liberu għal persuni li kunet qed jiċċaqalqu madwar eh, l-Ewropa, però rridu nkunu attenti, noqogħdu attenti illi ma nsirux wis burokratiċi illi l-isports tagħna ikun kollu għal xejn. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna, is-Sur Perker. Grazzi ħafna, Sur President. Jiena nixtieq nifoka fuq il-rapport ta' Surkun. Nixtieq nirringrazzja għal dan ir-rapport u nixtieq nirreferi għal mira tagħna irridu niksbu iktar sigurtà fit-toroq. Nafu illi l-inċidenti illi Eh, jiġru minħabba nuqqasijiet tekniċi jammontaw għal 10% tal-inċidenti totali. Hemm kontrolli importanti, issa li huwa importanti huwa illi li testjar ikunu eh, indipendenti ħalli niżguraw aktar sigurtà pajjiżi differenti, stati membri differenti għandhom sistemi differenti, per esempio għandek xi pajjiżi illi il, fejn il-garaxiet huma separati mill-ċentri tal-testjar, fl-Awstrija per esempio il- l-testjar u dawn il-garaxiet li, li eh, jamlu il-manutenzjoni huma fl-istess eh, huma fl-imkien fl-istess eh, binja. Uh, il-numru ta' incidenti, il-perċentwal ta' incidenti għadik ta' 2%. Dan juri li minħabba li għanna medja aqwa minn dik tal-Unjoni Ewropea, l-affarijiet sejrin tajjeb minħabba illi hemm indipendenza l-ispetturi għandhom fuqhom il- eh, huma suġġetti għal sanzjonijiet eh, penali. U għalek ma naħsibx illi fil-rapport għanna ninsissu sabiex imbidlu s-sistemi minn ma jekk is-sistema kifini tkun effiċenti għanda titħalla lixle. Umbat dwar artiklu 12 premessa 13 fejn nitkellmu dwar il-separazzjoni f'xi stati membri din ma tamilx sens, miex sensibli għalix tkisser il-sistema attwali u mill-banda l-oħra ma tipprovdi l-ebda garanzija illi ser niksbu iktar sigurta. Mbagħad proposti għall istandardizzazzjoni jiena b'mod ġenerali minix kontrihom, anzi bil-kontra l-oħra bil il-kontra ta' dan. Ista jekk l-istandardizzazzjoni twassalna għal situazzjoni fejn numru kbir ta' ċentri ta' testjar qed jiġu eh, iżolati u ma jibqgħux jintużaw, allura il-persuni mhux legali non-legal persons eh, ser jiġu esklużi dan ikun il-kas tal-Awstrija kieku fejn għandna ħafna kumpaniji żgħar u minħabba illi dawn humiex autorizzati mill-liġi e, ser e, jiġu eliminati, izolati. U bekk ħafna ħafna nis ikunu qed jitilfu l-impjieg tagħhom u dan ikun qed imur ikun qed joqtol l-aspett pożittiv tal-istandardizzazzjoni. Nista' niġbed l-attenzjoni sur surkun dwar il- e, ċertifikazzjoni għabbażi ta', ta sistema. Nistgħu nerġgħu naħsbu dwar dan il-punt. Uh, u naċċettaw um, ehm, il-fatt u nifmu il-fatt illi il-mira tagħna ħarija hija s-sigurtà. Grazzi ħafna is-Sur Kok. Grazzi ħafna l-ewwel qabel kollox grazzi lill-rapporter. Nixtieq uh, Eh, nirreferi għal rapport tas sur kun l-ewel. Mela, l-ewel qabel kollox għandu jkollna direttiva x'dan jippermetti għall istati membri sabiex jiżviluppaw aktar iċ-ċentri ta' testjar tagħhom u tini punt naħseb li rridu għandna nisseparaw e, ċentri ta' ispezzjonijiet u ċentri ta' manutenzjoni. U għanna nintroduċu il-prinċipju hekk kif qed eh, fl-istandard ISO 020. Barra minn hekk nista naċċetta il ehm, proposta 422 2 wieħed madana kollu ħatma qed jgħid illi eh, vetturi illi għandhom iktar minn erba' snin għandhom riskju ma maġuri. Eh, jew inkella li nista' nipproponi huwa illi ikun hemm eh, metodu ta' testjar li wara xar snin, pereżempju inti tgħid illi l-utenti ta' dawn il-karozzi, s-sidin ta' dawn il-karozzi, jagħmlu eh, test, damlu test lil vetturi tagħhom. Iżda, fuq dan bbażi volontarja. Jekk nkunu qed nifrankaw xi flus hekk, Dan il-mod, naħseb imbagħad li l sat membri jkunu jistgħu jużaw dawk il-flus li jiġu frankati għal affarijiet eh, oħra aktar sigurtà. Dan jekk ikonna appuntu sistema ta' zestjar eh, volontarja. Issa, il-karpas, dwar il-karpas aħna naqblu dwar dan u dwar il-rapport eh, ta' signora Sefasar, Eh, għawak aħna maħnix eh, ċerti għalix, jek inti tkun qed tirreġistra karozza ser ikun hemm eh, problemi relatati ma jekk inti tkun neħejt reġistrazzjoni minn din il-karozza ma jfissirx li inti dekx responsabli għalja, dekx li għabli għalja. Grazzi ħafna, Sur Ferber. Grazzi ħafna, Sur President, ħani prova nkun nżom fil-qosor. Jiena il-Shadow Rapporteur ta' rapport ta' Sena Senalova din għan dan ir-rapport huwa marbut ħafna ma' rapport ta' Sur Kun. Jena nissuġġerixxi illi għal vetturi eh, kummerċjali għandu ikonna ispezzjonijiet ta' sigurtà volontarji. Dan sabiex l-ispezzjonijiet li seħħu għall-arrieda eh, jiġu konsidrati. Forsi s surkun jista' jikkonsidra dan l-aspett, dan ifisser illi ġifiri il-kumpani jkunu qed jagħmlu iktar milli dak il-minimu eh, speċifikat mill-liġi. U dan jkun jista' jippermettilhom li jkollhom eh, pożizzjoni eh, avvantaġġata fil-mod kif jiġu eh, trattati meta jsiru l ispezzjonijiet. Dwar il-ċentri ta' testjar aħna għandna workshops partikolari u għandu tingħata il-possibilità li jekk ċerta sistemi kun qed jiġu testjati dawn jitħallew Issa, dwar il-sistema ta' kategorizzazzjoni ta' riskju, tal-klassifikazzjoni ta' riskju, Em, eh, vetturi li maħħom assoċjat riskju baxx, oħrajn riskju iktar oli. Iżda eh, jekk xi ħaġa vettura tkun klassifikata bħala ta' riskju oli u allura tkun suġġetta l-iktar kontrolli, emmek ser ikollok eh, problemi fil-kostituenza tijak meta huma jkunu qed jgħidulek li jkunu qed jiġu suġġetti għad diskriminazzjoni. Artiklu 5 dwar il-vetturi barranin illi huma taħt il-percentaġġ eh, taħt tal-kwota. Il-Ġermanja, l-Awstrija, smajna wkoll pajjiżi oħra, li huma pajjiżi ta' transitu u għalhekk huma huma l-pajjiżi l-iktar konċernati minn dawn il-vetturi barranin, ma nafx jekk għandux ikollna kwoti assoluti. Mbagħad il-mistoqsija dwar jekk iċ-ċertifikat oriġinali għandu xieġi profdut jew jekk hux biżet li kollok kopja ċertifikata. E, ta' min il- um, l-ċertifikat oriġinali jkun ma' trasportatur li li kunet issuq u um, il-kopja fil-vettura. Fil, fil Dan uh, mbagħad dwar artiklu 10 uh, um, dwar artiklu 10 puntu hemm bżonn illi eh, l-informazzjoni kollha titpoġġa fil katalogu Mela, eh, is-sur Savisar. Eh, skużawni, is-sur Sarvama. Mela, għawek naħseb tassew illi irridu nirrispettaw il-prinċipju ta' sussidjarjetà. Jiena, però, ma smajt il-ħadd jitkellem dwar uh, eh, il fat dwar dan, jina nasab illi l-informazzjoni u l-istatistika illi għanna dwar il- eh, dwar il-muturi eh, irridu natuwa eh, aktar importanza mux qed nara mux qed nara il-bżonn eh, li eh, nkunu daqshekk ibsin f'din f'dan ir-rigward. U huwa għalhekk illi jiena għandi dubji mill-bqija eh, xogħol eċċellenti, proset ħafna lill-rapporters. Is-Sinjura Tikaw. Grazzi ħafna, Sur President dwar dak li ġiġa intqal jena nixtieq ngħid illi sfortunatament il-muturi spiss ikunu involuti f'inċidenti eh, ta' fit-triq u għalhekk illi jiena nappoġġa din dawn il-kontrolli eh, obbligatorji fil-każ tal-muturi jiena issa nixtieq nirreferi għal rapport tal-Sinjura Savissar jiena il-Shadow Rapporter għannom tal-SND aħna nappoġġaw il-rikonoxximent reċiproku ta' ispezzjonijiet tekniċi illi jisiru fi stati membri oħra għalek aħna nappoġġaw l-introduzzjoni ta' registers elettroniċi dan huwa il-metodu push biex ngħidu hekk. Huwa importanti sabiex illi l-istati membri jikkoperaw. Huwa essenzjali illi ikun hemm dawn it-tip ta' registers elettroniċi illi jkun u databases interkonnessi dwar il-format tal-reġistrazzjoni tal ma naħsibx illi jekk aħna nimponu format iktar mill-ieħor kif ġirajna fil-żewġ emendi uh, jekk għandu xwieħed iżar minn size A6 jew tasta qis ieħor, naħseb li dan huwa diffiċli li wieħed isib eh, punt komuni. Ġifiri, jekk nżommu il-format tradizzjonali ġifiri iżar minn A4, A4, dan ikun eh, tajjeb ukoll. Dwar emenda 18 eh, u 15 naħseb huwa importanti il nbidlu d-definazzjoni irtirar tal ta' ċertifikat jew li nikkanċellaw dan iċ-ċertifikat. Iżda naħseb il direttiva attwali tiddeskrivi meta dan jista' isir. Jiena nitlob eh, votazzjoni maqsuma jew inkella permezz tal-għajnuna tal-rapporter jew tal-shadow eh, rapporters nkun nisaw nilħu kompromess sabiex din id eh, definizzjoni taddi għal l-ambitu. Umbat dwar l-eċezzjonijiet għal kanċellazzjoni ta' ċertifikati ta' reġistrazzjoni fil-kas ta' eh, karozzi vintage. Naħseb din titlob diskussjoni itwal. Bla dubju dawn jistaw jaffetwaw sigurta ta' triq għal-kem mm, ma jiċirkolawx b'daqshekk frekwenza eh, fit-toro bħal karozzi l-oħrajn kollha. Iżda dan m'għandux jitlob reġistrazzjoni ġdida oħra dwar tlieta a tal-rapport naħseb li għawa kana għaliex fan nes wieħed punt tnej erba' fil-fat ma stax insiba hekk, però forsi għandin niddiskuti dan ma' rapporter jekk dan l-element għandu jiġi introdott b'mod ġenerali dan huwa rapport pozittiv, u jiena konvinta illi wara il-votazzjoni nistgħu nilħu punt illi kulħadd ikun sodisfat bih. Grazzi. President, brievement, deux remarques. Euh, <clears throat> la première remarque c'est que tout Żewġ kommenti kjoġobkom. Għaffajt li għandhom xaqsu ma' sigurtà fit-toro fl-Ewropa għanna l-aħjar prattiċi u rakkomandazzjonijiet u għalek li għandek situazzjoni iktar wiesa minn minna l-oħra u aħjar illi nżommu ma l-prinċipju ta' sussidjarjetà u li din nagħmluha eh, direttiva kif ġi suġġerit u allura nkunu qed niffaċilitaw ir-relazzjoni tagħna mal kunsil fuq dan ir-rigward. Għanna proposta fuq żewġ kampijiet daqshekk serji u fit u fl-aħħar tal-ġurnata għana ħan nispiċċaw ħan nispiċċaw eh, b'kodiċi tat triq illi tkun rikonoxxuta mal-Ewropa kollha. il-monitoraċ il ta' vetturi bil-motur fuq tnejja u tlet roti mhix kwistjoni ta' e, problemi tekniċi. Għanna wieħed fil-mija ta' każijiet. Ara nissuġġerixxi huwa jiena nifhem li xi li jkun hemm entitajiet u awtoritajiet li jkunu jridu jagħmlu dawn il-verifiki, imma jkun hemm imma jkunx irid. Allura, inħoss li huma l-awtoritajiet fil-pajjiżi membri illi jkunu jistgħu jmexxu daw il-kontrolli, daw il-verifiki biex u jirregolaw avolja minnaħat ta' barra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 u nixtin referi għad dokument tal-onorevoli membru semmejt l-axħar. Dan was minn grupp ta' membri illi jemnu illi jemnu fl-aħjar fost l-ar. Qed nitkellmu fuq e, ċentri ta' monitoraċ u ċentri ta' kontrolli. Naħseb din għanna nżommu għakifini u naħseb illi aħna manniex nissupplementaw jew manniex nibdlu s-sistema ta' kontrolli tal-emissjonijiet illa li xaħna rridu e, nikkontrollawhom fis-servizzi ta', ta effiċenti ta' servizzi u rridu niftakru wkoll li dan ifisser impjiegi għal jekk nibdew nibdlu dis-sistema jekk nintroduċu xi ħaġa differenti dawn l-impjiegi dawn l-impjiegi jintilfu Issa xi ħaġa fuq ir-rapport ta' Sinjora Senalova jiena sottomettejt xi emendi 92 47 per eżempju għaliex 5% bħala minimu ta' kontrolli flok 3% dan ifisser illi ħajkun hemm iżjed impjiegi f'dan is-settur ta' kontrolli. 3% biss li eh, minimu li ma nistgħu nitlaw 5% jekk nixtiequ. Jekk iridu nikkontrollaw kumpanija briskju li ta' profil, allura aħna ikollna sistema arbitrarja, allura se jkun hemm sistema fejn għandek kontrollur li jiddeċidi li ma kumpanija se jieħu bħala kontrollu dawk il-kumpaniji eh, se jikontrollaw xuħut mill-operaturi u oħrajn se jkunu se jitħallew bla kontrolli ta' xej. Jien naħseb illi hija ħaġa riskjuża ħafna pa' resoluzzjoni u allura jiena nħoss illi m'għandniex indaħlu dawn il-miżuri ġodda. Jien naħseb illi kumpaniji bħal dawn għandhom jinnataw l-opportunità u jien naħseb illi għandna nuru illi kulħadd kull min jippreżenta xi problemi ta' fint jekk tara vettura d-dejja b'mod eh, dubjuż, allura di għandha tiġi eh, kontrollata u verifikata. Jiena kellimt l-assoċjazzjoni l-assoċjazzjoni tal-Burdnara U hemm fil-fatt approċ bħal dan, per eżempju, aħna nwaqfu kull karozza li għandha eh, pjanċa ta' reġistrazzjoni minn dan jew dak il-pajjiż. U minnu li xkultant b'dan il-mod ta' ħidma u ċerti e, minn daw, xuħut minn dawn il-burdnara jibżaw jaddu minn pajjiż għal ieħor, minn pajjiż u mhux ieħor. U allura għandhom din id-diskriminazzjoni, grazzi. għabel ma nġib il sronil mill-Komissjoni u jien, nixtieq insemmi l-kwistjoni li jena jena poġġejt emendi għal-jom fi rapporti differenti dil kwistjoni ta' roti di kwistjoni ta' wheel hubs, eccetera qed nitkellmu fuq ġifil jiġifieri kwistjoni fej wieħed ipoġġi rota fejn mhux suppost u affarijiet oħra. Jiena tandi problema b'dak kollu nista' ngħidilkom illa li jiena forsi jiena ġej minn stat membru fejn aħna m'għandniex kwistjoni b'dan. Kulħadd jirrikonoxxi l-indipendenza ta' dak li jagħmel it-testijiet għalla folja dan jista' jkun dik il-persuna tkun qed tagħmel ix-xogħol fuq il-karozza tiegħek. Ma nistax nifhem li għandu jkun hemm din is-sistema forzata fuq is-sistema. għaliex għandu jkun hemm dal-pis fuq is-sistema li diġà qiegħda taħdem perfettament u the additional cost ma nafx kif għandna eh, nuru natu profi ta' kemm għandna bżonn niblu din is-sistema kwistjoni li l-kwistjoni qiegħda x'imkien ieħor minn dak li fimt minn dak il ismajt ma nafx qed jiġri f'xuħu l-istati membri. Dwar it-tratturi u it-trailers jina poġġejt xi emendi biex insibu l-aħjar bilanċ bejn li nġibu tratturi u trailers fl-ambitu ta' din dan it-test minna mela ma u e, eh, pizijiet fuq ċerti tipi ta' tratturi u trailers li ikunu ta' riskju zaħir fuq it-triq il-kwistjoni kollha hija li kull vettura titkun tkun tajba triq. Aħna hawnhekk qed nitkellmu fuq eh, li ndaħlu kull vettura agrikola li tmur mingħal għall-oħra undaħlu għagġodan. Dwar it-trailers iktar zar, 01 u 02, u għalix għandhom jitħlu fl ambitus verament jena ma nistax nifhem jien naħseb għadha mill-problemi li aħna li huwa ċar li aħna għandna eh, fl-Unjoni Ewropea għandna 27 sistema differenti jekk mhux 28. U issa rridu nippruvaw indaħlu sistema waħda fuq kollha. Jien ma nasib li diħa taħdem eh, fuq il-break fluid testing issa. Jien ma nafx naħseb li wieħed biss huwa ħerqan fuq din il-break fluid system. Il-test li qed juwa jagħti parir li huwa it-test tal-komponent tal-preżenz komponent tal-preżenza tal-ilma f'da żejt ma dak li ma naqbilx miegħu huwa li huwa tiħassar l-ħtieġa fuq dat tip ta' testing imma fil-fatt hemm test għal break fluid u dan huwa li test u l point, boiling point tal dan ta' dan iż-żejt. Dan għandu jintuża u mhux il-kontinent tal-ilma, il-kontenut tal-ilma jrid isir bħala test huwa huwa test li ma tistax assolutament isserraħ fuq. Jiena allura nitolbu forsi biex jgħid kelma miegħi u il li test iwa l-aħjar test huwa tal-lekim seħ boiling point e, e, ta' dan iż-żejt. Allura b'dawn il-kelmiet li jina għed dal-kommenti issa nitlob li sur onidi mill-Kummissjoni biex jidħol fil-diskussjoni u jwieġeb fejn jgħat, fejn jgħat, signor. Ah, Iva, grazzi sul President, grazzi l-kom il-koll tal-interess li jintom ħattu f'dan il-fajl u dinja konferma ta' dedikazzjoni kom biex aħna ntejbu is-sigurta fit-toroq. Naħseb id-diffikultà hi ovvjament qegħdin t titjib ejja nkunu ċari tliet rapp rapporti fuq li huma ta' kwalità accezzjoni u verament, onestament, irrid nuri apprezzament għax-xogħol ta' rapporters wara dawn ir-rapporti mhux biss rapporti l-oħra u ma tajbin ħafna ma t-nisma u koll l-orientazzjoniet li ġew semmija f'din is-sala ftit minuti ilu dwar kif u ma jaraw xuħut mill-emendi aħna naħseb nistaw najdu u nammettu li aħna verament qed naqblu fl-imkien dwar kif għandhom joħorġu l-proposti fuq it-tlet rapporti li huma. Xi ftit aspetti li diġa semmew minn xuħut minnkom l-inklużjoni ta' two three wheelers tal din kategorija famuża naħseb li hija eh, deċiżjoni tajba ħafna r rapportell li daħħal dawn fit-testijiet perjodiċi. hija kwistjoni ta' provi imma kwistjoni kol ta' koerenza mal leġiżlazzjoni teknika il-liġi adottata fuq livell Ewropew Issa, jekk hemm xi element ta' flessibilità li wieħed jirrikonoxxi, huwa possibilment biex fil-fatt nibdew bil-kategoriji li huma l-iktar ta' tifsira, ġifieri l-kategoriji li fihom infushom għandhom sistemi komplessi bħal sistemi ta' IPS, etc. U dwar dan possibilment nistgħu nasbu biex indaħlu kategoriji li huma ma' leġiżlazzjoni riċenti ħafna fuq lej tajp approval li iġib maħħa l-approvazzjoni ta' dawk il-vetturi u l-mod kif qed jiġu testjati eh, tul il-ħajja tagħhom fit-triq. Flessibilità, hemm ħafna aspetti fejn aħna nistgħu inżidu jkollni iżjed flessibilità naqbel miegħek President fuq l-opinjoni tiegħek ta' fuq il-numru ta' trailers, possibilment nistow in-limitaw li nafusna għal dawk trailers ta' ċertu kategorija, per eżempju, il-kategorija 02 il-li għandhom elementi komplikati abbord, inklużi dawk li għandhom il-brejkijiet. Fuq il-karozzi kollha jiena minissa noqgħod nirrepeti it-talba li għamilna kemm il-darba anke hemmhekk din hija kwistjoni li nħarsu lej il-fatt li għandna provi ċari fuq il-korrelazzjoni bejn l-età ta' vettura u il-defaults eh, tekniċi illi waslu għall-inċidenti dwar dan jien verament nisħaq fuq il-fatt u l-importanza biex nippruvaw nużaw din il-proposta biex bekk narmonizzaw it-test fuq bażi annwali fċertu żmien li kolla vettura. Jekk din għada problematika xi wħud minnkom infakkarkom li barra provi li ġejjin minn incidenti aħna għanna rridu nisqu kol fuq il- rikonoxximent reċiproku. 15 eh, film, iktar minn 15% tal-karozzi huma eh, eh, tat-tieni it second hand li għandhom ċerta żmien fit-toro u dan iwaslu għal rikonoxximent reċiproku u kif ukoll għal verifiki oħra ġobkom ħarsu għal-menu bl-interess lejn l-emendi tajbin ħafna pro proposti minn Mrs. Grosh u onorevoli membri oħra dwar li nġibu fl-imkien eh, il-test annuali mal-kilometraċ ta' 60.000 km u xie elementi bħal difetti serji li ikunu ġew marufa, skoperti dwar pjattaformi eh, elettroniċi importanti u koll in-natura dwar ċentri ta' testijiet. Jien naħseb li għandi ħafna simpatija ma' dak li smajt minn ħafna minnkom, inklużi il sinjura Foster u Honorable Membru ieħor, u aħna hawnhekk rridu nifmuha sewwa din, m'aħniex qed nippruvaw narmonizzaw in-natura taċ-ċentri tat-testijiet u jiena ma fil fir-rapport tas-Sur Kunz illi fil-fatt imur ħafna li l-jen minn dak li jina nara bħala leġittimu li jiprovaw ikolna xi tip ta' prinċipju biex nasigurawi li dak li jagħmel jirranġa l-karozza ma jkunx l-istess persuna li fil-fatt eventualment e, jispezzjona u li joħroġ biċ-ċertifikatu f'dal kontest naħseb li l-emendi minuri li qed proposti mis-sur Gun huma limitati ħafna u ma jmurx lilien ħafna dwar rapport li jħor huwa jaqbel ħafna mal-prinċipi kollha li ġew infurzati, naħseb għat ta' emendi huma verament interessanti u nappoġġjaw iktar verifik li għandi jisiru, naħseb inti surċer u l-Onorevoli Duran u ieħor tkellmu favur dawn l-iktar verifiki fuq ir-roti fuq it-tajers li ovvjament aħna nappoġġjaw bisħiħ. Nistgħu nuru kell l-istess verifiki dwar trailers il huma ta' impatti konsiderevoli u fuq id-distanza għaċ-ċentri ta' spezzjonijiet jina u koll naqbel ma dak li kien qed jiġi propost biex possibilment inħassru in-numru eżatt ta' kilometraġġ ta' ċentru nitkellmu iktar fuq l-iktar ċentru ta' testijiet li ju viċin ta' fejn kun il-karozza maqbuda. Dwar dokumenti ta' reġistrazzjoni li hija proposta importanti oħra li aħna kuntenti ħafna illi x-xogħol kollu fir-rapport ta' Susa Fisar qed jiċċara id-dokument u jdaħħal aspetti dwar prestazzjoni li għamlu iktar faċli biex jiġi miftijem mal-Unjoni Ewropea kollha u anka l-elementi li qiegħda tipproponi f'dak li għandu xesam ma' tisħiħ tal-mekkaniżmu il-reġim dwar reġistrazzjoni ta' karozzi li jinkludu xi elementi li qegħdin naraw li huma marbuta mal-fatt li fit tmim il-ħajja tagħha karozza tiġi skrepjata u għanda il-prova automatiku ta' dereġistrazzjoni tagħha. Fl-aħħar għandna emendi li juru użu aħjar u iktar wiesa ta' l-IT dak li għandu xaqsam speċjalment ma' dan il-platform li semmejna bejn l-istati membri. U dannu wera ħafna kellu ħafna poċ u u anka eh, irċivew approvazzjoni minn żewġ kumitati parlamentari tagħkom. Grazzi ħafna tgħid iċ-ċer is-Sur Kull. Grazzi ħafna, President, is-Sur net jitkellem, u grazzi ħafna tal-kommenti kollha li jiena eh, ġibart flimkien fir-rapport minn tiegħi. Imma ninsab daqxejn mitluf għax ħarġu ħafna kommenti, speċjalment mill-Kunsill. U impożizzjoni fuq diversi punti li saru mill-kollegi dan xan ibdlu. Ovvjament irridu sigurta aħjar, irridu inqas imwiet it toroq Aħna danu l' u Dan u lan tal-pakket kollu kemmu u dwar dettalji tekniċi aħna d-deċidejna jekk ixħat tkun regolament jew direttiva xirridu. Mela, ix-shadow rapporteurs. Jistow jitkellmu fuq dawn l-affarijiet ma l-gruppi tagħhom u biex naħdmu il-qudiem flimkien jekk aħna ma nġibux dat tibdil kbir allura ħajibqgħu sejrin kif is-soltu jsiru dawn l-ispezzjonijiet trailers ir-roti bil-mutur, vetturi bil-mutur, għanna kompetenza nazzjonali u l-istess għandu ma' tratturi. Allura ma xan reġistra progress xej, ħan nsemmi daqxej punt wieħed biss qed jgħid il-kellim. Jekk aħna semmorru li l-jen standards tekniċi li għanna bħalissa fl istati membri, din hija possibilità imma iktar ma jkollok standards orijin, iktar ħajkunu sofistikati il-proċeduri ta' testijiet ovvjament hekk irid ikun. Insomma, jiena nħares il-qoddim biex nerġan poġġerasi ma dawk ta' shadow rapporters għax hemm diversi kwistjonijiet li aħna għidu nsolvu. Grazzi. Fil-qosor ħafna kellim li mess anka jien nixtieq nirringrazzja l-kollegi kollha il-tiegħi illi raffinaw l-emendi kollha u kommentaw. Kif qal sur kun qed l-onorevoli Setna Lova il-pożizzjoni tagħna dwar ġbazi legali se jkollna bżonn mill-Kunsill għada fundamentali u importanti sejja nifukaw fuq il-kontenut tal-emendi u nħallu il-kwistjoni tal-bazi legali għattini stadju ta' negozjati. Issa, tajt il-kellima dwar l-emendi tal-kollegi tijaj, nishtiq eh, Naqnuri appoċ lejn il-risk, lejn il-weight risk system, aħna l-kontrarju manna xej kontrarju. Anzi, e, kienem għat ta' kollegi diġa semmewa di li għan nitkelmu fuq il-perċentwal li jorbot vinkolanti u l-ambitu tar regolament Allura, grazzi l-kulħat tal-darbo ħrajna nħaris il-qoddim biex naħdem ma' Shadow Rapporters fil-ġimat li ġejjin. Grazzi ċer, kelli ma għal-imis, jimma nishtiqx nissokta bid-diskussjoni tiegħi ma' Sul Beppen u speċjalment huwa diġà telaq mis-sala ma jkolli najt illi l-artiklu wieħed ma jikkontradixxix u ma jmurx kontra l leġiżlazzjoni fir-Renju Unit u da ma jżidx il-peace imma bħala direttiva jina nixtieq nisħa illi mhux kull pajjiż għandha sistema li permezz tagħha karozza illi ma tirrispettax il-kriterji tekniċi tittellaq mit-triq, titneħħa mit-triq. Jiena darba għal sentejn dom bqajt inuża l-istess karozza mingħajr dak il-perjodu ma tħall ma mort tal testa sempliċement kont insejt. Allura ġibu d-dokumenti kollha magħkom u li s-senjura Tzikaw l-artiklu wieħed punt tnej u sa punt F hija temm forsi tista' tagħti daqatajn leħ dan u ma naħsibx li jien għandi nitkellem inkompli nitkellem iżjed. Grazzi ħafna l-votazzjoni se jkun kif diġajet fit-30 ta' Mejju li ġej. Il-punt li jmiss u l-iskambju ta' fermiet rigward il-kabotaċ stradali, inklużi prezentazzjoni ta' żewġ studji, il-kondizjoniet soċjali u tax-xogħol tal-operaturi ta' trasport stradali. Nitlob li rapporter biex unnis konċernati biex jiġu għaw fuq. Mrs. Savisak, can you turn your microphone off, please? Nitlop il-min għadu ma tafix il-mikrofonu biex jitfiħ, jek joġbok. Grazzi Suruġġas. Kolla konnet nisema l konverzazzjoni privati tagħkom. Sorry? She wants to start. Okay, colleagues, you can settle down. The first presentation is Mrs. Naddu għall-ewwel preżentazzjoni tas-Sur Frassoni fuq l-iżvilupp u l-implementazzjoni tal-kabotaġġ fit-toroq tal-Unjoni Ewropea. Nitloblok todiċ personali maħna għaddu 15-il minuta l kull preżentatur u sissa ma kelli l-ebda suċċess li xi ħadd joħorġu studju jippreżentaħ il-Parlament u jżomm mal-ħin. 15 il-minuta. U 15 il-minuta u nieħu mikrofonu nkalla. Jekk joġbu. Signora Frizzoni. Grazzi, wara nafsana rettajja per kulħadd, sodisfatta nistan introduċulkom dan l-istudju li seħ fissem il-Parlament u dwar il-kabotaġġ fit-toroq l-lum ħanajdilkom il-kontenut tal-rapport li ġi mibawt f'verżjoni eh, temporanja u nittamen il l-ħut minnkom jistaw jaqraw. Il-prezentazzjoni ser segwi l-istruttura ta' dan il-rapport u ser nibda l-ewwel ned b'introduzzjoni qasira tal-kabotaġġ fit-toroq. Umbat nurikom x'inhuma t-tibdiliet li seħħu fih dan ir-regolament ta' dan is-settur, imbagħad nurikom x'inhuma sejbiet ewlenin li għandhom x'jaqsmu ma' l-infurzar ta' dawn ir-regoli imbagħad nurikom eh, data li ħarġet u li aħna investigajna dwara hawnhekk nirringrazzja l-Kummissjoni tal-kollaborazzjoni li kellna magħhom u tawna l-informazzjoni fuq dan is-settur fil-fatt. U fl-aħħar nikkonkludu bil-prezentazzjoni tal riżultati tal livello li li aħna minna investigazzjoni fuqhom fuq l-impatti soċ-ekonomiċi tal liberalizzazzjoni tal-kabotaċ dawn l-aħħar snin u nikkonkludu billi nuru l-konklużjonijiet tagħna u r-rakkomandazzjonijiet tagħna. Probabilment ħafna minnkom jafu fuq xi xed nitkellmu, iżda nixtieq nifakkar li fil-suq tal eh, tabija fit-toro hemm ħafna modalitajiet, aħna ħanefukaw wieħed minn l-erba' oqsma u lenin dan huwa l-kabotaġġ tiġi preżentat mill-operazzjoni minn Burdnar Taljan fi Franza minn destinazzjoni mill-Italja l-Franza, kabotaċ huwa operazzjoni minn Burdnar tal-Unjoni Ewropea minn post għal post ieħor fiħdan l-Unjoni Ewropea. ma nafu hemm operazzjoni differenti fit-trasport fit-toroq li jmorru li lin mit-trasport nazzjonali li intom familjari magħhom Hemm tliet tipi ta' operazzjonijiet internazzjonali bejn il-kummerċ, trasport bilaterali u il-kabotaġġ bl-ajru. Dawn tistgħu issibuhom fir-rapport u fil-slides ta' preżentazzjoni li naħseb ġew imqasma. Naħseb li huwa importanti li l-ewwel nett nħarsu r wol tal-kabotaġġ x'inhu bħalissa fis-suq tal-Unjoni Ewropea Bħalissa l-kabotaċ jirrapprezenta 1.2% tas servizzi provduti mill-burnara kollha tas 27 stat membru tal-Unjoni Ewropea. Dan is-sem huwa kemm xejn differenti bejn l-ewwel 12 il-pajjiż tal-Unjoni Ewropea u l-ewwel 15 il-pajjiż tal-Unjoni Ewropea, hekk magħrufa bħala EU 12 u EU 15, e dawn għandhom rwol iktar attiv fil-trasport internazzjonali. Mill-istampa li fuq l-slide taraw li s-sem tal-trasport internazzjonali huwa iżar fl-ewwel 12 pajjiż tal-Unjoni Ewropea meta mqabbel mal-ewwel 15 il-pajjiż tal-Unjoni Ewropea. Nerġa' nitkellem fuq dan iktar tard meta nitkellem dwar id-dejta u l linija tas-suq. Tajb l-ewwel nett nixtieq infakkar il-tibdili tawlenin li seħħu fir-regolament tas-suq. Fl-2009 bħalma probabbilment tafu nħareġ regolament ġdid kellu l-mira li jiċċara ir-regoli li kienu jirregolaw is-suq dak iż-żmien regoli li kellhom nuqqasijiet importanti kienu ċari għaliex dawn kienu jippermettu l-burnara tal-Unjoni Ewropea li jagħmlu operazzjonijiet ta' tabija tagħhom stat membru partikolari għabbażi ta' natura temporanja tax-xogħol tagħhom. Bek l-identifikazzjoni tal-kabotaġġ kellha issir bi kriterji mhux ċari ovvjament għax ma kienx hemm definizzjoni speċifika ta' dan ta' din il-bażi temporanja. Palma tafu dan fisser li kunem implementazzjoniet u applikazzjoni differenti madwar l-Unjoni Ewropea u għal din ir-raġuni wara numru ta' snin ta' dibattiti intensi f'dan ir-regolament għaddit għadda regolament ġdid fl-2009 blan li ċara regoli u permezz ta' dan introduċa biex ngħidu kriteri iktar li tista' tkejjilhom ibbażati fuq miżuri kwantitattivi. Dan huwa l-magħruf bħala ir-regola ta' tliet operazzjonijiet f'seba' tiem fejn Burdnar jista' jagħmel tliet operazzjonijiet ta' kabotaġġ wara li jkun qed jagħmel tabija internazzjonali f'pajjiż ospitanti tal-Unjoni Ewropea. Dan fi żmien seba' tiem li beda l-ewwel operazzjoni tiegħu ta' xogħol. Lan ieħor tar-regolament huwa li joħloq organizzazzjoni tad-dokumenti li jridu jiġu provduti biex juru l-leġittimità tal-operazzjoni ta' kabotaġġ tal-Bordnara. Sa ġoħra nistgħu infakkar huwa li dan ir-regolament għadda f'perjodu ta' ħafna tibdiliet madwar l-Unjoni Ewropea, it-kabbir tal-2004 tal-Unjoni Ewropea l-ewwel qabel kollox bidel il-funzjonament ta' ħafna miswieq u dan kien jinkludi l kabotaċ U għaswieq speċifiċi kien hemm perjodu fejn restrizzjonijiet bilaterali kienu infurzati bejn il-pajjiżi l-iktar antiki tal-Unjoni Ewropea u dawk iktar ġodda tal-Unjoni Ewropea. Ħafna mir restrizzjonijiet naħħu fl-2009 u l-aħħar xkiel jekk jiena korretta tnaħħu fl-2012 wara li daħlu eh, fl-Unjoni Ewropea Rumanija u l-Bulgarija. Din hija parti mill-istorja x'nafu l-regolament għadda fi żmien fejn kien hemm ħafna tibdiliet kbar li kienu qed iseħħu. Il-kustjoni ta' l-għanin li instabu meta analizzajna d-regolament u għalli għatem għasijiet fl-interpretazzjoni tar regoli korrenti tal-kabotaċ u għet minnum u għalek imsejjaħ Malti Drops dawk li huma familjari forse mill-aspet tekniku tal-kabotaċ dan huwa punt lini. Tistgħu jsibu iktar dettalji fil-studju jekk tridu. Problemi oħra li faċċajna huma marbuta mal-qafas regolatorju iktar ġenerali ta' dan it-tip ta' xogħol. Dawn indirizzajnijhom marginalment għax ma kienx l-ambitu tal-istudju, imma hemm lok tad-direttiva tal-posting of workers fejn eh, hemm uh, aspetti partikolari bħal pereżempju ir-responsabilità li għandhom il-partijiet differenti tal-katina tal-loġistika, pereżempju fit twetti u l-ħarsin tar-regoli. Dan ovvjament varjaw b'mod importanti madwar l-Unjoni Ewropea. Naddu issa għall-infurzar. Il-regolament en biex jinżgura l-infurzar tar regoli għaliex billi tiċċara regoli din żgur daqqatejt. Il-forzi tal-ordni u l-pulizija eh, ħafna drabi kun jridu verifikaw dokumentu din tejn. Soġoħra dwar l-infurzar diffiċli li tagħmel monitoraġġ ta' tip ta' ksur ta' xi tipi ta' ksur. Li tkun tista' tagħmel monitoraġġ eżattament ta' data meta ehm, tabija tkun imħatta eh, f'stat membru partikolari, per eżempju, huwa diffiċli ħafna. Eksibna fir-rapport. Sa ġoħra marbuta mal-koordinazzjoni bejn l-entitajiet differenti ta' forzar kemm fih dan stat membru partikolari kif ukoll madwar l-Unjoni Ewropea, bħalma tistgħu taraw fir-rapport, stati membri differenti adottaw modi differenti għall inforzar tar-regoli u jagħtu kompiti differenti lill organizzazzjonijiet differenti. Ħafna drabi jkun hemm irdupjar tal-responsabiltajiet bejn l-awtoritajiet lokali u reġjonali tal-infurzar u entitajiet oħrajn tal-infurzar ta' kabutaċ fit toro jew kontrolli oħra fit-toroq. Koordinazzjoni aħjar ta' dawn il-kompiti tkun ta' beneficju u anki koordinazzjoni aħjar tal-attivitajiet li jagħmlu l-entitajiet ta' forzat differenti madwar l-Unjoni Ewropea tkun ta' siwi. Sa ġoħra, fuq dan ir-rigward huwa l-sanzjonijiet li varjaw importanti. Skont ir regolament huwa dmir tal-pajjiż ospitanti li il monitoraġġ tal-ksur tar-regoli għaliex l-iktar li għandu kapaċità li jagħmel dan. Il-pajjiż ospitanti tal-Unjoni Ewropea f'dan ir-rigward jista' jagħmel il-penalitajiet u t-tariffi li jrid. Għandek kwistjonijiet ta' sanzjonijiet li varjaw mod importanti. Kollox ma kollox aħna rajna li armonizzazzjoni aħjar tal-inforzar għandha titqis għaliex in-numru tip daqs u r-riżorsi tal-korpi nazzjonali responsabbli għall-inforzar madwar l-Unjoni Ewropea ivarjaw. Il-proċeduri li jinaddow ivarjaw ukoll jekk torbod dawn iż-żewġ aspetti flimkien dan xifisser. Ifisser li pereżempju l-probabilità li tinqabad jew riskju li tinqabad għal operatur ivarja b'mod importanti bejn l-Unjoni Ewropea. Kifet qabel il-penalitajiet il-multi ivarjaw ħafna wkoll. Dan huwa slide li jettilkom fil-bidu li se nurikom u li se nerġa' nitkellem fuqha fuq xġara fis-suq. Kien hemm volum kbir dejjem jiżdied ta' operazzjonijiet ta' kabotaġġ li għaddew minn 14-19 eh, miljun tonnellata l-kull kilometru bejn l-2006 l-2011. Kien hemm bidla kbira anke fil-fornituri ta' dawn eh, l-operazzjonijiet. Mill-12 pajjiż tal-Unjoni Ewropea tal-bidu għaddejna mit 12% fl-2006 l-40% fl-2011. Il-Polonja sa għandha l-ridni fideja f'dan ir-rwol, f'dan il-qasam tas-suq. Hemm restrizzjonijiet li qabel kienu jinsabu fissu l operazzjonijiet bejn 12 pajis, l-ewwel pajis tal-Unjoni Ewropea l-ewwel 15 pajis tal-Unjoni Ewropea. Fuq l-impatti soċ-ekonomiċi, aħna ngħidu biċ-ċar li l-fatt ewlieni huwa li aħna investigajna il-fatti u l-iktar fattu determinanti kien it-kabbir li wassal l-iktar tibdiliet f'dawn l-aħħar snin. Fl-impatti li kellu tkabbir dan ivarja fost l-istati membri differenti. Kollox ma kollox kien hemm effetti eh, vantaġġużi oħrajn żvantaġġużi. Huwa ċar li l-industrija kien hemm effett pożittiv ta' tnaqqis fl-ispejjeż operazzjonali għaliex l-irħas prezz huwa dak li joffru l-ewwel 12 pajjiżi tal-Unjoni Ewropea, dan ovvjament ta' benefiċċju għall-Unjoni Ewropea, imma minnaħa l-oħra mbagħad għandek żvantaġġ għaliex rajna tnaqqis fil-profitt tal-kumpaniji reġistrati fl-ewwel 15-il pajjiż tal-Unjoni Ewropea. Fl-ewwel 12-il pajjiż tal-Unjoni Ewropea hemm nuqqasijiet ukoll għaliex is-sewwi ħafna drabi jiġu impjegati f'operazzjonijiet intermedjarju mhux kabotaġġ biss u dan jista' jissogra li dak li jkun ma jkollux biżejjed sewwieqa f'ċertu stati membri. Xi minn daqqiet. Kien hemm rapporti wkoll li dan huwa marbut ma' tibdiliet li saru. Kollox ma' kollox huwa ċar li l-isbilanċi eżistenti fil-leġiżlazzjoni soċjali li hemm madwar l-Unjoni Ewropea u l-infurzar tal-kabotaċċ u regoli oħrajn bħalma ħanaraw dal-waqt hija sfida għal kompetizzjoni. Issa, din l-sfida tat ispirazzjoni għal konklużjoni tar rapportana. Fil-sessjoni ta' konklużjoni aħna provajna nato xi suġġerimenti għall iżviluppi futuri fit twettiq tas-suq u l-ewwel net ħsibna li jkun importanti li nidentifikaw x'inhuma l l ewlenin ta' liberalizzazzjoni f'dan is-suq. Skontna, għandek lan ta' effiċenza l-ħtieġa li tevita l-ekim sejjaħ empty running, fej tkun qed taħdem għal xejn. U apparti minn hekk imbagħad għandek il-ħolqien tal-seta, il-żona unika Ewropea għat-trasport. Ir-rekomendazzjonijiet huma li tittoħroġ miżuri apposta separati li jiġu indirizzati u wkoll miżuri meħtieġa biex tagħmel evalutazzjoni sħiħa tal-impatt ta' dawn il-miżuri fl-aħħar nittama li zammejt ma' limitu taħilni stret ħafna l-imponi l-President il-konklużjonijiet tagħna u r-rakkomandazzjonijiet tagħna fir-rigward lan ta' effiċenza huma dawn. Aħna nissuġġerixxu approċċ differenti għal regoli kurrenti, per eżempju tnaħħija ta' numru massimu ta' operazzjonijiet li għandu jiġi konsidrat. Diffiċli ħafna li tagħmel monitoraġġ ta' tlet ta' numru tlieta ta' tlet operazzjonijiet seba' tiem li semmejt qabel. Importanti li nikkonsidraw li napplikaw ir-regoli b'tali mod li jkunu marbuta ma li taqsam il-frontiera iktar milli meta dak li jkun meta l burna jiġu biex iħottu it-tabija tagħhom. Lekk imsejħa eh, l-armonizzazzjoni tal-Malti Drops. L-użu ta' GPS jew ta' miri ieħor pereżempju nistgħu nqisuh biex nkun hemm monitoraġġ tal- meta taqsam il-frontiera, pereżempju, kontrolli innovattivi oħrajn ta' ċertu pajjiżi għandhom jiġu konsidrati u anke ovvjament il-kooperazzjoni tittiġi msaħħa. Għal lan ta' zona unika trasport, rekomendazzjoni tagħna huwa li iktar ftuħ irid jiġi akkumpanjat biktar armonizzazzjoni, iktar armonizzazzjoni qalila, speċjalment fil-qasam tal-kondizzjonijiet tax-xogħol, il-prassi ta' forzar, responsabilità tal-partijiet differenti, tal-katina loġistika, tal-loġistika. L-approċ li aħna nirrekmandaw huwa bħala prinċipju konformi ħafna ma' dak li diġa suġġerit fil-grupp fl-2002 u anki s-sena li għaddit, jiġifieri li konna approċ gradwali u flessibli akkumpanjat kifet qabel ma' evalwazzjoni sħiħa tal-impatti ta' dawn il-miżuri. Grazzi. Grazzi ħafna, il-President. l il-ħim sitt sekondi, ma ħana d l darba Jiet il-President. Is-Sur Pastori jessa. Warlof senar per il Għan itkellem bit-Taljan. Mela, ħanuża servizzi effiċenti ta' l-interpretar li qed tina l-Parlament Ewropew Dan l-istudju li nitkellmu fuq u issa ħajitkellem fuq il-kondizzjonijiet soċjali u tax-xogħol tal-burdnara tal-operaturi tat trasport ġifiri s-sowieqa li jkunu qegħdin iġorru tabija fit-toroq tagħna. Norbot mal-suġġett tal-kabotaġġ li diġà tkellimna fuq u ħanaraw kif hemm rabtiet fil-prezentazzjoni jena prova nżomma l-15 minuta kif għamlet il-kollega u provaw natu ċertu indikazzjonijiet x'kienu l-punti tluq tagħna bħala introduzzjoni. Imbagħad naddu għal xogħlijiet li rajna fl-istudju ġifieri nippruvaw niddefinixxu liema leġizlazzjoni tal-Unjoni Ewropea ħanqisu, x'inhuma l-effetti li għandha u waslet sissa u mbagħad naraw il-valutazzjoni tal-kondizjonijiet tax-xogħol u soċjali tas-sewwieqa mbagħad naraw x'inhu huma l-kwistjonijiet l-aktar kritiċi biex dawn ir-regoli jiġu rispettati u anke l-kundizzjonijiet tax-xogħol, eċċetera. U nqisu wkoll il-kabotaġġ biex norbtu ma' dak li diġà intqal. Skużawni, imma diffiċli nafas il-buttuna darba waħda biss, ngħid il-kellim. Naslu issa għallan nijiet tal-istudju. Niprofa nispjegalkom bon ġenerali x'inhuma l-kondizzjonijiet tax-xogħol u x'inhuma l-livelli ta' kontroll li hemm bħalissa li huma implementati fl-istati membri differenti tal-Unjoni Ewropea. Ikun hemm analiżi tal-leġiżlazzjoni fil-kuntest Ewropew kif hija tradotta Eh, fl-istati membri differenti. Mbagħad hemm ukoll l-aspett tal-infurzar bħala element awlini, speċjalment brabta mal-istudju ta' qabel li għamilna fuq l-infurzar tal leġizlazzjoni speċjalment tal-regolament 561 tal-2006 biex naraw xinija l-imġiba tal-sowiqa professjonali f'dan il-qasam. Pala metodoloġija aħna fukajna l-studju tagħna l-aktar fuq data diretta li l mill-letteratura u li l mill-li niflu l-leġizlazzjonijiet, dokumenti, eccetera, aħna provajna naħdmu fuq każijiet iktar konkreti, jiġifieri natu widen lill-partit interessati, anke dawk li huma preżenti f'din is-sala xi kultant, u anke indirettament lill-sewwieqa tal-qasam professjonisti biex nifmu eżattament direttament kif qed jifmu għaw kif qed tolqotom din il-leġizlazzjoni l sewwieqa Hawnhekk għamilna lista ta' x'inhuma l-atti leġislattivi li aħna isna u direttivi li regolaw il-ħin ta' sewqan, il-ħin ta' mistrieħ għas-sewwieqa. U mhux biss, iżda għandek id-direttiva tal-ħin tax-xogħol, eċetera, u anke il-regolament 1072 eh, tal-2009 u 1071 tal-2009 u koll regolamenti importanti ma mbagħad hemm direttivi biex mhux bil-fors li regolamentaw dawn l-ambiti imma xort għandhom effetti importanti pal per eżempju il-POWD, il powd il posting of Workers u anke l-obligi kontratwali u trasport eh, f'daqqa, il-modi differenti ta' trasport f'daqqa. Combined transport bl-Inglis. Is-settur ta' trasport Ewropew imbidel ħafna matul iż-żminijiet anke minħabba l-leġiżlazzjoni li wasta tal-iktar sikurezza u iktar ftuħ tal-kompetizzjoni bejn l-operaturi differenti. Madana kollu, jekk imorru niflu daqsxejn is-sitwazzjoni nistgħu ngħidu li l-effetti kienu differenti, kien hemm xi affarijiet li ma konniex qed nistennuhom dan is slide għandkom taqsira tal-leġiżlazzjoni kollha li isna bl oranġo għandek id-direttivi u bil-blu għandek ir-regolamenti li ġew ikkonsidrati. Mill-punt di vista tal-leġiżlazzjoni edna li żewġ oqsma li aħna segwejna bħala leġiżlazzjoni Ewropea kellna lan l-intejbu l istender soċjali tal-ħaddiema iġifiri nirregolaw il-ħin tax-xogħol, il-ħin tas-sewqan u l-ħin ta' mistriħ, imma anke li nħadnu jew noħolqu ambjent kompetittiv u ta' kompetizzjoni ġusta. Dan diġa semmejtu għatti leġislativi differenti għandhom impatt xorta waħda fuq il-kondizjoni tax-xogħol tal-ħaddiema x'identifikajna bħala element b'saħħtu fiħdan is-suq tax-xogħol u fis-settur tat trasport bit-toroq fl-Ewropa, xi ħaġa li semmi diġà l-kollega qabli fuq il-kwota tas-suq tal-operaturi tal-ewwel il pajjiż tal-Unjoni Ewropea u l-pajjiżi ġodda tal-Unjoni Ewropea li u 12 mill-2004 law dan waslu għal numru ta' operaturi fis-suq kbir ħafna. Dan però ma mexxiex jitfit ma' proċess ta' armonizzazzjoni tas-suq kemm fil-kundizzjoni tax-xogħol kif ukoll tal impiegi ta' kif ġew impjegati dawn is-sewwieqa. U dan sarraf wassal biex ikun hemm differenza bejn s-suq li kien hemm fil- flew 15 dawk l-iktar antiki tal-Unjoni Ewropea u issu suq tal-ewwel ta' dawn it-12 pajjiżi tal-aħħar mill-2004 l fl-Unjoni Ewropea. Hemm differenzi makroekonomiċi, hemm livelli ta' liħ, ta' dħul u anke tal għafas ta' xogħol differenti fl-istati membri differenti. Dawn id-differenzi waslu sabiex bekk l-operaturi jfittxu soluzzjonijiet differenti biex jibqgħu kompetittivi fuq is-suq. U għalhekk dan huwa l-effett li semmejna qabel. Forsi ma konniex qed nistennu qabel. Wieħed jipprova jagħmel regolamentazzjoni tal-kompetizzjoni sabiex ikun hemm suq iktar ġust u trasparenti u aċċessibbli billi jkun hemm regolamentazzjoni fuq il-professjoni, eccetera, imma mbagħad ikollok effetti oħrajn li ma kontx qed hawnhekk semmejnilkom uħud imbagħad naraw ftit iktar fid-dettall, par pereżempju l-box company jew inkella li tuża e, min jaħdem ar-rasu jiddikjara li qed jaħdem ta' b'dan il-mod imma jkun fraudolenti, eccetera billi wieħed inqas il-ħinijiet tax-xogħol ta' parsi, eċetera. Dan huma prassi li qed tintuża dal-aħħar u wieħed jipprova jużhom biex jibqa' jkun kompetittiv fuq is-suq, inqas l-ispejjeż tal-trasport u għalhekk jipprova jagħmel tajjeb għal min juża dan is-servizz u bħalma ħanaraw dan wassal biex kollox ma kollox il-kondizzjonijiet medji tal-ħajja tax xol ta' sewwi għat murallar. Oh. Ah. È un po' lento a rispondere. Eh donu għaddej il-slajda di għadda xejn iktar bil-mod, jienet naġġel iktar minna, Ista, mill-aspett tal-kondizjoniet tax-xogħol aħna edna lim huma l-inugwaljanzi li jeżistu fil-EU 12 12 il-pagi huma ħafna inqas minn dawk tal-ewwel 15 pajjiż l-UE 15 Mbagħad anka um, talba biex inkunu dejjem iktar flessibbli ġifieri li niprof, jipprovdu servizzi mhux biss sempliċement uh, ta' sewwieqa, iżda anka biex isegwu um, e, tabija u żarmar uh, u dawn uh, u il-rispett il ta' dawk li huma il-ħin ta' dak li huwa l-ħin tal-mistrieħ. Dan Eh, wassal dawn elementi kollha waslu għal tnaqis eh, eh, fil-livelli ta' liħ b'mod ġenerali. Jekk inħarsu lej xħareċ mill-partijiet interessati u mis-sewwieqa, Eh, mhux qed li nurikom l-slide li nixtieq nurikom iva din hija eh, l-elementi prinċipali illi jagħtuna indikazzjoni ta' dik illi eh, ta' dawk li huma l-affarijiet illi l-iktar jikkondizzjonaw li l-iktar fetol l-kondizzjonijiet tax-xogħol u tal-impjeg għandna sijat ta' xogħol, li huma l-aktar huwa l-aktar eh, element huma l-aktar elementi ewlena ewlenin. Issa, eh, l-affarijiet illi fil-fatt marru l-aktar lura huma kif ġiġajet relatati mal-ħinijiet tax xogħol, mal-leħ u mal-kundizzjonijiet tax xogħol għaliex jekk wieħed ikun qed eh, għaliex il-ħaddi ma jkun qed jaħdmu f'kundizzjonijiet xejn tajba. Eh, għawek għandkom dimkom xi figuri tal-dimensjoni ta' daqsa din il-problema fuq il-pajjiżi u etnax rajna illi il-paga medja dvarja bejn 250 u 450 euro fix-xar u mbagħad eh, wieħed irid jagħmel tajjeb ukoll għal hemm ukoll eh, eh, allowance ta' ta' ta' kuljum li tvarja bejn 40 u 45 euro għal kull ġurnata. Tista' tgħid li kollha kemm huma dawn il-burdnara jgħixu lejlu nar fuq il-vetturi tagħhom, jiklu u jorqdu fuq dawn il-vetturi tagħhom. Ħafna minnhom Hemm ukoll anka ħafna minnhom li tħallsu skont il-kilometri eh, ta', ta prestazzjoni. Dawn imorru kontra l-prinċipji ta' sigurtà. Eh, dan din it-tip ta' sistema għal ħlas ma tistax eh, ma tistax fil-verità ssir għandhom ukoll aktar spejjeż relatati mal kura tas-saħħa u assistenza eh, u għajnuna pubblika u b'mod ġenerali qed eh, ibbatu qed jiġu diskriminati anka għabbazi ta' nazzjonalità eh, tagħhom u dawk li huma drittijiet tagħhom għal ħlas tal-festi pubbliċi. Nistgħu nsemmu wkoll kundizzjonijiet ta' sigurtà f'dawk li huma l-korsiji partikolari fejn jistaw jifqu eh, biex jistriħu tul il-lejl. Ridu għoddu attenti li ma jkunx hemm serq, eh, per eżempju. Huma responsabli ta' dak kollu li qed iġorru. Ġifiri il-vettura, it-tabija u anka il-karburant, il-fuel. li mumma daw kumbat l-elementi eh, l-iktar diffikultużi il-regolament u jeżisti eh, u ħafna drabi dawn jinsabu eh, hemm linja fina ħafna bejn dak li wieħed jista' jagħmel u dak li ma jistax jagħmel mm u eh, dan jikonsisti eh, fil-fat li kunem tra trasferiment bejn dawk il-kumpaniji li huma autorizzati u e, f'pajjiżi fejn huma aktar aġevolati f'dik li huwa ħlas ta' taxxi u fejn e, l-ispejjeż huma iċken iżgħar. Mbagħad eh, il-kontrolli dan l-aspett huwa tassew diffiċli kemm għal kwistjonijiet relatati ma ma mal-kontrolli li jridu jsiru għaliex eh, inkunu qed nikkunsidraw pajjiżi fejn eh, ċittadini tal-12 pajjiż li siħbu l-aħħar kun qed jaħdmu f'pajjiżi eh, li sieħbu mal-ewwel 15. U eh, u għalhekk irid ikollhom kundizzjonijiet li jkunu konsoni ma' dawk li huma regolamenti tal-pajjiż fejn ikunu qed jaħdmu dwar il-kapotaġġ ġiġa edna ħafna għaliex dan huwa wieħed mill-swieq illi fih qed eh, jipprova tipprova ssir eh, prassi illi eh, illi illi hija aċċettabbli dan huwa suq kbir u il-kontrolli li jsiru mal-mitata ħafna kif rajna fl-istudju li sar qabel. Uh, jekk irridu natu idea ta', ta dawk li huma figuri fil-kas eh, tal-Italja, um, t-nejdu um, ehm, il-prezzijiet jinsabu bejn um, ehm, 20 u 25% inqas um, mit-tariffi li huma stipulati fil-leġislazzjoni nazzjonali. Uh, il-li ngħid iktar mill-ħin li kien allokatalija. Imma wasad fil-konklużjoni, Sur President, mela, il biex nikonkludi eja ngħidu illi il-bidliet illi uh, ġew irreġistrati fis-settur ta' trasport ta' toro fl-Ewropa jitolbu illi il-leġislazzjoni Ewropea eh, segwi s-suq u tipprova tejjeb l-standards tal-xol u tal-impjek u anke tejb il-kompetizzjoni kif ġiġa rajna għat hemm ħafna inugwaljanza, għat hemm ħafna eh, kondizjonijiet tax-xogħol, ta eh, kontratti tax-xogħol eh, illi mhumiex l-istess madwar l-Unjoni Ewropea kollha f'dik li hija implementazzjoni bla dubju rajna uh, nuqqas ta' interpretazzjoni armonizzata l-istess anka fis sanzjonijiet li eh, u l-prassi u l-penali li ġu applikati. Uh, eh, nejt ukoll illi uh, anka l-implementazzjoni tirrikjedi ċerta pis finanzjarju, t tpoġġi ċerta pis finanzjarju fuq l-istati membri u ħafna drabi l standard stand differenti jagħmlu diffiċli biex il-leġislazzjoni tiġi applikata. Eh, l-aħħar slajt fil-fatt, Sur President, ġifiri, aħna eh, nirrakkomandaw illi tittejja il-kollaborazzjoni, l kooperazzjoni bejn l-Stati membri eh, f'dik illi f'dawk li huma f'dik li għal-imġiba u l-armonizzazzjoni bejn l-Stati membri u illi kunem reġistru komuni ta' dawk il-kumpaniji illi ma isegwux il- il-sistema. U it-titjib dik li huwa dawk li huma mekkanizmi ta' infurzar simili ta' dak li ġara uh, fid-direttiva 2006 barra 22 dwar il-ħinijiet li fihom is-sewwieqa jistgħu issuqu u jridu li fihom iridu jistrieħu. U Eh, nil-ew eh, dawn uħut eh, daw il-proposti s-sipon fil rapporti li ġim għassam li l-kom, pero għedin għawek anka biex nilqaw il-risposti, il-domandi li jistaw kolkom. Mela, għawek Din hija sessjoni ta' mistoqsija u risposta. Jekk joġobkom mistoqsija u risposta mhux mistoqsija komponiment u risposta. Ejja nagħmlu skambju ta' eh, femit ma, ma dawn imsieħba eh, soċjali. Eh, Is-sur, nibdew mis-sur kun. Grazzi, Sur President Iva, ħanżon fil-qosor. Naħseb illi il-Kummissjoni qed tipprova twissa u tkabbar il-possibilità tal kabotax fit-triq u aħna bħala IPP eh, e nejdu eh, Partit Popolari Ewropew ma nixtiqux dan. Huwa eh, il-każ illi għal għal servizz ta' dawn il-burdnara fl-istati membri il-ħaddiema illi eh, huma residenti barra mill-Unjoni Ewropea ser jiġu infurzati illi jibqaw issu u fi toro tal-Unjoni Ewropea minajr ma jkollhom il-possibilità illi moru lura lej darom u bekk ikollhom jibqaw fil-vetturi tagħhom. Għaliex jekk dan huwa il-każ, qed eh, mor għadna il-bot ħafna eh, minn dak li huwa s-suq uniku għanna il-ftejm ta' Schengen iżda il-Partit Popolari Ewropew jidirlu illi aħna ma nistawx naraw l-espansjoni ta' dan il-kapotax. Jekk leġizlazzjoni il-bilna fuqa ma tiġix implementata, għana bżon iktar kontrolli u armonizzazzjoni ta' leġizlazzjoni eh, nazzjonali. Jekk joġobkom mistoqsijiet biss. Mela, l-istudju tassew kien utli uh, dan għal liberalizzazzjoni illi trid eh, issir flimkien mal urbanizzazzjoni li sissa għada ma sarriċ u ma sarriċ bizzet situazzjoni diffiċli u il-fatt li jisiru dawn il-kontrolli qed tkun ta' diffikulta fl-aħħar snin sar ħafna għal kumpaniji tal-servizzi tal-posta. Ehm, jina fil-fatt tkellimt mal-Kummissarju kol dwar il-reġistru ta' dawk il-kumpaniji li huma aċċessibbli li joffru servizz u mumiex, daw mumiex soddisfaċenti. Mm, Umbat il-digital tachograph anka wek il-kontrolli ridu jittiebu. Mistoqsija għal żewġ kellima. Intom naħseb tafu illi hemm bżonn illi nużaw miżuri li iżidu l-armonizzazzjoni soċjali. Li kikun intom kelkom eh, tfasslu il-liġi, xikunu it tlet elementi ta' priorità illi tħossu illi hemm bżonn sabiex ittejbu l-kondizzjonijiet tax-xogħol. U eh, sabiex intom tkunu tistgħu tispirawna lilna bħala eh, abbozzaturi. Grazzi ħafna Sur President, jiena nixtieq nirringrazzja iż-żewġ kellima l-istudji tagħhom, naħseb għamlu biċċa xogħol eh, tajba, naħseb u importanti illi konna studji tant ċari ta' dan it-tip. Iżda jiena nħoss madana kollu illi mem xej ġdid f'dan kollu kenna studji qabel u ma naħsibx illi issa eh, irridu naqtaw qalbna. Ħalluni eh, namel nresqilkom xi ftit mistoqsijiet xi snin ilu fil frapport eh, partikolari ġi msemmi li mhux se jkun hemm sanzjonijiet jew penali għal kon għal mm, dak li kunu qed jagħmlu n-nies daw il-kontrolli li qed isiru anka dalodu il-Kummissarju Kalas donnu uh, der pozittiv dwar l-utilità ta' dawn il-kontrolli. Iżda aħna rajna bidliet eh, għal fil-leġizazzjoni u fil-regolamenti, iżda ma nafx uh, kif ħanġelu l-nis jihdu dan kollu aktar bis-serjetà. Grazzi, grazzi ħafna tal-prezentazzjonijiet ta'kom u il-diversi konklużjonijiet li wasaltu għal-jom. Meta kontu qed titkellmu dwar il fat illi niftu aktar sistema ta' eh, kabotaġġ stradali u ir-rwol illi eh, għandu jkollhom il-kontrolli. il kontrolli anka jekk wieħed iżid in-numru ta' persuni li għamlu dawn it-tip ta' kontrolli, qatt ma ħajkollok, eh, ma qatt ma tista' tiżgura il regoli li jiġru rispettati kompletament minħabba numru kbir ta' trakkijiet u trailers li qed jiċċirkolaw. Barra minn hekk ma tħossux illi sakemm ma jkollna eh, zona Ewropea kompletament armonizzata illi kolla kondizjoniet ta' xogħol ċari u komuni per eżempju fil rigward ta' paga minima li tiġi applikata ma' l-Unjoni Ewropea kollha, regoli soċjali u diversi kondizjonijiet soċjali, kotet ngħid, sakemm ma dawn ikunu kompletament uh, l-istess madwar l-Unjoni Ewropea kollha ma naħsibx illi nistgħu nkomplu uh, nkabru din is-sistema iktar. Għaliex l-ewwel qabel kollox irridu uh, niżguraw illi ma nispiċċawx innaqsu l-ammont ta' ta' dawn il-loris. Iwa grazzi ħafna sur President, jina nix nirringrazza l-kull min għamel dawn l-istudji, naħseb illi studju wara liħor rajna illi f'termini ta' ambjent u eh, ekonomija eh, ma naħsibx illi eh, qed eh, nigwadanjaw bżet minn din il-bidla u għanna eluf ta' sewwieqa illi ġew nkeċċija mill-xogħol tagħhom u eluf u eluf oħrajn illi qed issuqu b'kundizzjonijiet eh, mill-ar. Grazzi għal regoli eh, illi ġiġa ġew introdotti fir rigward tal-kapotaċ stradali eh, jina naħseb illi iktar mill wieħed wessaħħa naħseb illi ta' min wieħed jeliminaħħa kompletament nistaqsikom jekk intom tħossux illi aħna eh, nistawx nkunu kapaċi napplikaw eh, direttiva tal ehm, tal-posting of workers. Eh, jekk joġbok Silvia zon fil-qasir Iva, grazzi Sur President, jiena nifhem minn dan l-istudju illi l-ikbar problema tas sewwieqa hija illi e, iżommu ma dawk li huma regoli dwar meta għandhom issuqu meta għandhom jistrieħu dwar il-sistema ta' tekograf eh, digitali aħna għanna mm, regoli iżda l-istati membri mux qed jobnuhom U nippruvaw kemm nippruvaw normalizzaw dawn is-sanzjonijiet xorta dan tibqa' jsir. Nixtieq nistaqsi kemm hemm kumpaniji illi ingħatat illi saritulhom sarulhom ingħatawlhom sanzjonijiet. Kemm fil-fatt eh, kienu dawn il-kumpaniji u is-sanzjonijiet qed uh, ikunu bżejjed biex waqfu li sir dawn l-azzjonijiet u kif qed niżguraw illi jkun hemm iktar postijiet ta' fejn il dawn il dawn il-vetturi jipparkjaw li jkunu siguri. Issa, il-kas tal-Ġermanja, per eżempju, fil-Ġermanja hemm kumpaniji illi qed jużaw sewwieqa mill-Filippini għal sitt xhur inkluż għal trasportar ta' prodotti bejn stati membri. Ġifiri, hemm ċerta stati membri illi inkoraġġixxu jew huma favur sewwieqa illi jitħallsu inqas u illi mhumiex eh, ċittadini tal-Unjoni Ewropea nafu illi fil-Ġermanja m'hemmx il-kunċett ta' paga minima għalhekk naħseb illi hemm ċerta elementi illi jridu jiġu analizzati jiena favur il-liberalizzazzjoni tal-kabotaġġ nixtieq li neliminaw l-ostakli fis-settur tal-kabotaġġ għalix inħoss il dan gradualment ser jagħmel il-kundizzjonijiet ta' għajxin tagħna iktar konformi u ma ninsewx li qed nitkellmu dwar is-suq intern. Grazzi. Ja, herzlichen Dank. Uh, zwei Fragen. Die erste, wie... Grazzi ħafna, eh, Sur President, jina għandi zewċ mistoqsijiet. Ehm, Fil-Parlament Ewropew tkellimna ħafna dwar l-infurzar u rispett għal dak li huwa l-ħin li għandhom su u sewi għaw dak li għandhom jistriħu. Nishtiq nħares iktar mill-viċin lej dan l-istudju u jekk il-numru ta' uh, kontrolli zdidux jew naqsux u kemm kienu effettivi dawn il-kontrolli sabiex niskuraw illi u jekk u kemm is-sitwazzjoni fil-fatt tjibet eh, minħabba puntu dawn il-kontrolli li qed niskelmu dwaru bħalissa huwa illi eh, ma jkonniex eh, illi li li konna dawn Eh, il-sistemi il li jaħdmu mbagħad fil-kasi tal-tachographs ħajkunem min eh, janalizza din id-data biex jara kem sewa għajkunu koprew, eh, distanza sewa għajkunu koprew. Jekk intom tixtiequ taraw aktar profit għal min għal minu sit ta' dan il-negozju memx memx importanza li wieħed jgħid illi illi eh, nixtiequ illi dawn is-sewqa jagħmlu dan. Frage ich mich ob wir über Grazzi ħafna. Issa meta kont qed nisma' da kollu, ma, ma smarajċ eh, soluzzjoni għal din il-liberalizzazzjoni ta' kabottaċ. Imma jekk aħna qegħdin f'dis situazzjoni aħna jkollna bżonn e, trasport mal-Unjoni Ewropea ma u jkollna l-istess kondizzjonijiet imma nista' jkollna din is-sitwazzjoni jekk għandna kondizzjonijiet soċjali jkunu differenti minn stat membru għal ieħor xi kultant anke minn reġjun għal ieħor. Kif naslu għal dan? Imma intom temnu verament li tista' timplementa? proċeduri legali li l-istati membri jkunu jridu jaqblu magħhom, jkunu jridu jaqblu magħhom. Issa, mistoqsija minn għandi, nista' jkolli daċar dan huwa studju tal-kondizzjonijiet soċjali tal-burdnara kollha tat-trasport fl-Ewropa kollha, dan mhuwiex studju ta' il-burdnara kollha tal-Amerika tisfel, l-Endiz, jew dawk li qegħdin fi subkontinent ta' nofs l-Afrika, għax dak li qed naqra hawnhekk iktar ifakkarni e, e, li qed nitkellmu fuq nofs l-Afrika. U meta jew qed nitkellmu fuq daw ix-xufiera illi jaqsmu l-endis fl-Amerika t'isfel u mhux tal-Ewropa. Is-Sinjura Frizzoni trid twieġeb xi mistoqsijiet jekk jogħġbok fil-qosor imma iva ħan nipprova nwieġeb dan mistoqsijiet li mhumiex relatati għal kwistjonijiet soċjali għax l-onorevol membru li jħor u iktar kompetenti biex jġibhom dan. Ħan nibda mill-aħħar mistoqsija. Iva, aħna qed nagħtu rakkomandazzjonijiet u xuħut minnhom pereżempju relatati ma' l-anijiet ta' effiċenza Nemmen verament li daw faċilment jistaw jiġu implementati sempliciment dawn huma emendi għal leġislazzjoni preżenti li għandna hemm tliet operazzjonijiet f'sebatijiem hemm ċertu titjib li żgur jista' jsir imma ik, ik dan ikun ta' benefiċċju dwar l-aspetti l-oħra li jissemew fl-ħar mistoqsija u mistoqsijiet oħra li għandhom xasum għal-fat li fil-fat hemm kondizzjoni soċjali differenti mal-Unjoni Ewropea kollha kemm hi. Dan huwa fatt il liberalizzazzjoni bil-liberalizzazzjoni mhux bil-liberalizzazzjoni ma bitkabbir hawnhekk ħajwassal għal livell lar gradwali tas salarji pereżempju ta' ħaddima differenti jinkludu x xofir Dak li għadu ħajibqa differenti fis sistema ta' sigurtà li jeda f'posta fil-stat membri differenti u da fil-fat toħroġ bil-mistoqsija kruċjali, ma nafx li ma waħd numru kienet, dwar il-pustjar ta' direttiva tal-ħaddiema fil-istati membri Aħna din missejna dak suġġett malaj malaj fl-istudju tagħna ma minn analiżi li rajna sibna li din id-direttiva hija diffiċli ħafna biex biex tpoġġiha fil-prattika kabotaġġ pereżempju għandek Franza li ju eżempju eżempju għandek situazzjoni kollha li tagħmilha diffiċli ħafna biex timplementa u tiverifika. Ir-rakkomandazzjoni tagħna f'dan ir-rigward huwa li nippruvaw insibu xi ħaġa li tista' effettivament taħdem, mhux sempliċement ngħidu mela ħadiħa napplikawha ma mhux taħdem. Ma nafx jekk hemm xi mistoqsijiet oħra, per eżempju reġistrazzjoni ta' kumpaniji ma nafx li ma' numru kienet issa fejn jem din it-talba din il-klejm mal-Unjoni Ewropea biex intejbu l-komunikazzjoni ta' informazzjoni mal-Unjoni Ewropea kollha? Per eżempju għanna eżempju fejn xi reġistrazzjonijiet hija mitluba għal kumpaniji barranin u di għandha x'taqsam mal-direttiva ta' pusseta ħaddiema għatem ċerti diffikultajiet biex u għadin u anka di hemm bżonn insibu soluzzjonijiet prattiċi biex di tkun effettiva. Fil-fatt ma nafx kien xem xi ħaġa li xtaqt nindirizza imma intom meħba bikom biex eh, tissottometu mistoqsijiet mod dirett u aħna nkonsidrawhom. Isur Pastori, grazzi. Jidir li li dan huma kwistjonijiet importanti ħafna. Ma rix nagħti eh, dimostrazzjoni ta' dan issu ta' trasporti fuq eh, ta' kwalità baxxa għal ħaddiema fih imma dal-passaġġ kien għadda malar wisq. U eh, da kien dada u li ħarex li il-ftuħ tal-istati membri wassal għal passaċ malajr ħafna għal kondizjoni li għanna bħalissa. Għaxxol. Probabilmat probabilment eh, din il-veloċità waslet eh, eh, dan id-deterjorament kien seħ malajr malajr ħafna. Imma nixtieq nisħaq fuq il-fatt li il-kontrolli fuq il-ħinijiet ta', ta, ta sewqan u ħinijiet ta' mistrieħ għalmenu minnaħa formali qegħdin jaħdmu b'mod dan matul is-snin daw tiebu u zdietu fil-fatt. Ovvjament jista' jkun hemm frodi, iċfi tkun informazzjoni falsa li nirċievu, imma aħna nippruvaw nifmu li huma l-affarijiet li wieħed jista' jserraħ fuqhom. Meta niġu żminijiet ta' mistieħu żminijiet ta' żmien ta' ta', ta sewqan iridu jibqa' konsistenti. Mbagħad hemm affar punti oħra per eżempju dan il-posted worker illi allura jiġu impiegati għal xur jew għal ġemat f'pajjiżi oħra u ma jirċifux jew m'għandhomx id-dritt illi jaħdmu f'dawk il-pajjiżi. Allura dan huwa xi ftit l-aspett li wieħed għandu jikkritika l-aspett eh, diffiċli u hawnhekk jidħlu l-infurzar, l-enforcement. l enforzar l enforcement Iġfirda jeżisti grazzi u koll għall-era digitali li għenet ħafna il-level ta' verifiki u n-numru tajjem ta' kontrolli. Nisu għadu għaddar rilet. Nara xizjiet mistoqsijiet eh, tajtuna. Eh, insieme diciamo, all'aumento dei giorni. Flimkien ma l-zida fil-ġranet eh, kontrollati zidu kol eh, numru ta' kompaniji illi kienu ġew illi ġew eh, illi tieħdu passi kontra tagħhom. Anka dan wassal għal titjib matul is-snin ta' komportament ta' daw il-kumpaniji kif iġibu ruħom imma ejja ngħidu li l-affarijiet li waslu għal dan l-isbilanċ minn diversi pajjiżi huwa fil-fatt l-assenza ta' armonizzazzjoni f'dan li għandu x'aqsam trasport. Għad ah, nistgħu ntejbu s-sikurezza fuq it-triq imma il-livelli huma tant differenti anka ta' dħul finanzjarju illi l-kawżi huma ferm iżjed kbar mill-problema li aħna nkunu rridu nirriżolvu. Allura fuq l-aspett ta' jien personalment ma kiku ma nżidx il kabottaċ illa lix ħajkonna fenomenu ferm iktar e, jider minn dak li diġa rajna f'dawlu l-15 sena. Allura qabel ma namlu xi ħaġa fir-regolament aħjar naraw xem x'tip ta' kondizjoniet hemm li nistgħu naslu għalihom b'mod iktar armonizzat. Grazzi nixtieq ningrazzjakom it-tnejn li intom qed il-President. Nistgħu issa insejħu l-erba' kelliema li jmiss biex jitilgħu fuq il-podium. biex dawn issa ħajkollhom f'ħames minuti biss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 Mr. Pilar, the first speaker. is Pilar u are ewwel kellim. Okay. Mela. Now, gentlemen. Sa signori, ħames minuti kjoġobkom jien naf li jemmi tentazzjoni li aħna nibqgħu nitkellmu iktar ferm iktar u dar innaqqas it-tentazzjoni tiegħi biex nafas dil-buttuna li għandi għaw u allura nitfilkom kollox. Allura nkun grat li kieku jekk joġobkom żommu mal-ħin għandna sur pilar min-naħa tal-loġistika għandna sur Parero mill-ITF, is-sur Nielsen, mill-IOU, un bata għanna sur Stokes mill Control. dwar l infur ġba biex għatina l-opinjoni ta' dawk li jinfurzaw il-liġi. Mela, sur Pilar, nkun grati għak tibda inti. Yes, uh, my name is uh, Tommy Pilar and I am the uh, Secretary General. Jina Tony Pilar, jina jati il-Senior Legal Council ta' l-Assoċjazzjoni fil-Izvezja u jien jgħet nek eh, l-ewel ħaġa wara li smajt il-rapporti jina nishtiq najt dan u li għal-rekord illi freight forwarding community blebda mod ma tinkoraġġixxi jew tapprova prova eh, imġiba li ma tkun li tmur kontra s-sistemi legali imma wara li qed dak kollu għandna ċerti problemi ma l-istampa illi qiegħda toħroġ li qiegħda E, ġeneralizzata ħafna, xi kultant aħna ma nirrikonoxxux l-istampa il qed tiġi preżentata lilna u nispera illi niġġu lura għalija din. Aħna ninkoraġġixxu diskussjoni fuq il-meriti u fuq l-aċċess għas-suq komuni imma di diskussjoni nixtuqa li tkun bbażati mhux fuq emozzjonijiet mhux fuq il- mux fuq il-lajdud, allora il-min nirrapprezentaw, senċiment najt li għanna nir-rapprezentaw il-freight forwarding community. <clears throat> L-istampa tneħħiet, dinja l-ewel darba li jgħet għawet il-kelima, allora skużawni li għet nafas il-bottuni bizbal. Issa na situazzjon tal-tassu tal-Unjoni Ewropea tal-Road College. Ipermetu li najt l-opinjoni ta' dil-komunità um hija bbażata mhux fuq livell ta' rapport li ħaj joħroġ imma fuq ir-roadmap li ħarġet mill-Kummissjoni li qed tiġi li ġiet ippreżentata fi ċannar kif naraw aħna llum lum li dawn il-burdnara mhumiex liberi li jmexxu daw il-merkanziji b'mod liberu ma' restrizzjoni fuq tlet tlet fuq it-trasport kull ġimgħa, tlet trasport ikun fuq il-ġimgħa u da ma jitħallewx illi, illi jimxu bil-vetturi tagħhom bil-vettura vojta xi nies diġà tkellmu fuq da suġġett għandek il-kwestjoni mal-fatt li trasport nazzjonali trid tiġi konkluż qabel inti qabel ma tibda inti l-operazzjoni kapitali tiegħek. u trid fil-fatt qabel ma tibda l-operazzjoni tivvjaġġa ħafna fit-tul u din għalina hija problema. Aħna naraw illi għanna varjazzjoni għawnek minn stat membru għal u dinja problema kbira u speċifikament qed nitkellmu fuq il-konsolidament il ta' shipments meta għanna tlieta jew erba jew anka iżjed tabijiet meta għandek wieħed jimxi minqa għal be jew oħrajn li jimxu fejn iżjed għanna xi eh, kazistika f'diversi pajjiżi is-sentenzi qudiem il-qrati min jgħid mod u min jgħid ieħor. Allora din hija problema. Kif xaf parti kbira minn nissi saru konxi ta' regoli ġodda, hija problema fil, fil kif di tagħmilha fattibbli u fil-prattika da kollu hija problema. Issa, xinu l-proposta fuq il-mejda biex najtek? Aħna ma nix naraw li proposta bħala approċ ta' Big Bang, imma aħna nużaw il-kabotaġ bis meta hemm bżonn u meta jkun hemm it-talba liħ Aħna nħossu wkoll li l ta' jibqa' baxx paragonat ma' trasport domestiku u internazzjonali. Nixtieq ngħid li hemm informazzjoni ta' statistika differenti aħna rajna rapporti mill komissjoni u mill-Eurostat li juru eh, anka b'5 jina rajtu kol statistika li titla l-20% il-mistoqsija tiegħi allura hawnhekk hija x'qed iġi għal xi x'qegħdin nagħtu daqs x'qed jiġi kalkulat hawnhekk. Din kwisti rridu nagħmlu x'qed jiġi rreġistrat bħala kobottaġġ hawnhekk. U forsi hemm partijiet li qed jiġi konsidrat kobottaġġ li mhux suppost jaqa' taħdan. Issa dak li aħna nissuġġeraw huwa u li aħna favur huwa li nneħħu in-numru massimu ta' operazzjoni ta' kabottaġġ dan xi jfisser? Jfisser li aħna naqblu mal mal ma' numru wieħed fil-rapport tal-Kummissjoni nibqgħu fuq perjodu ta' seba' snin imma inneħħu ir-restrizzjoni ta' tlet trasporti il għaliex b'mod ġenerali dan ikun impossibbli kif nikkontrollaw u t-tieni x'inhuwa trasport. Irridu naraw il-regolament għandu xi problemi rridu niċċaraw kif diġa qed x'inhu trasport x'inhi tabija u r-ratio bejn tat-tabija u rridu naraw it-trailer xikun fih u xin it-tabija insomma. Dwar it-takograf aħna favur l-użu estis ta' data aħna fil-nishtiqu għanse nikoraġixxu li niġġieldu dawn il-prattiċi illegali. Imma aħna ma narawx mandux ifixkel il-liberalizzazzjoni iżjed tas-suq tal-burdnara. Daw jistgħu jsiru affarijiet flimkien simultanjament. Aħna anka ma' reġistru Ewropew manna man l-ebda problema fuq dan. M'għandix problema, nista' nitkellem ftit iktar allura Yes, I'll um, wind it up. Yes, I'll wind it up. Uh, nista' nikkonkludi, aħna hawnhekk naraw mill-komunità ta' dawn il-freight forwards li nħossu illi aħna rridu nieħdu dal-moment biex nisħu illi l-idea verament bażika u fundamentali hija uja il-moviment ħieles ta' eh, ta' tabijiet u merkanzija u nneħħu kull difikulta u diskriminazzjoni eh, il jistaw jiffaċċaw il-Burdnara. Għandek l-aċċess liberu ta' movimenti ta' tabijiet u ta' eh, merkanziji imma għavoli aħna nħossu illi il-sistemi legali kollha jridu jiġu rispettati. Iva, għanna rridu jkollna sistema fej xufiera is-sewwieqa ma jkunux jiġu abbużati jew ma jkunux qed jabbużaw is-sistema manna inħossu li aħna ma nħossux illi aħna nistennew għal 100% armonizzazzjoni tal-fatturi kollha qabel ma kun nistgħu nipproċedu bl-armonizzazzjoni, anzi skużawni bil-liberalizzazzjoni imma aħna nemmnu li dit tista' ssir f'diversi stadi illum nistgħu nibdew bl-ewwel pass, jiġifieri operazzjonijiet tal-kobotaġġ ikunu bla restrizzjoni tul seba' tiem imma fi żmien ħames snin naħdmu biex narmonizzaw is-sistemi kollha biex fi żmien erba ħames snin konna liberalizzazzjoni sħiħa. U jiena npoġġi mistoqsija waħda mhux lill podium imma lill parlament kollu. Għaliex it-kabbir huwa daqs kondizzjonijiet għar. Ħanuqodu ngħidu ma nistgħux nibdu s-sistema li nħatam minn sistema aktar għar jekk aħna nkabru s-sistema, nkunu għedin forsi narmonizzazzjaw, narmonizzaw is-sistema. Ejja namlu għamela, grazzi. Hmm. I appreciate five minutes is... Nifem li ħames minuti diffiċli biex zommu maħħom, provaw għajnuni, sur Perilla, mill-konfederazzjoni tal- ħaddiema fil-qasam ta' trasport. Grazzi President, membri, jiena Roberto Parillo, President tal-Burdnara Ewropej u nirrappreżenta l-Burdnara kollha u trade unions kollha tal-Burdnara fl-Ewropa. Nixtieq nibda billi nagħti tweġiba l-mistoqsija li għamil wieħed mill-membri fir-rigwar jekk hemmx soluzzjonijiet jew le. Iva, hemm soluzzjonijiet u nistgħu nimplementawhom. Dejjem jekk natu widen lill-professjonisti, speċjalment il-ħaddiema u l-kumpaniji tal-Burdnara. Nixtieq nibda billi ngħidilkom x'inija l-pożizzjoni tal-imsieħba soċjali. Importanti li nisħu dan. Aħna għandna l-imsieħba soċjali, għandna l-ħaddiema u għandna l-kumpaniji. Mhux biss għandna pożizzjoni komuni, iżda saħan sitra għandna fema komuni ta' xinuma l-proposti tal-Kummissjoni. Għanna proposti komuni wkoll minn ħatana. Aħna favur suq ibbażat fuq kompetizzjoni ġusta mingħajr ebda tip ta' dumping soċjali. Aħna fuq kollox nixtiequ l-affarijiet jimxu ħarir blaqwa mod possibbli b'regoli li għandna nħarsuhom u nirrispettawhom nifhem li rajtu l-proposti tal-imsiba soċjali u nixtieq nqajjem waħda minnhom li importanti ħafna għalina u li tfittex li jkun hemm suq regolamentat. Jiġifieri li jkollna roadmap vinkolanti fir-rigward l-armonizzazzjoni tal-aspett ta' sikurezza, l-kundizzjonijiet soċjali u l-aspetti fiskali kif ukoll l-implementazzjoni ta' dawn ir-regoli. Aħna nixtiequ lista ta' miżuri leġislattivi u mhux leġislattivi li imbagħad jippermettu li jkun hemm armanizzazzjoni li seħħ kif ukoll mekkaniżmu li juri li l-istati membri x'inhuwa s-suq tal-bordnara, tat-tabija f'territorju partikolari u bekk jgħin l-Kummissjoni kemm l-armonizzazzjoni mixja ħarir jew le. U dan huwa b'konformità ma, ma dak li ġie deċiż mill-Parlament Ewropew f'Novembru tal-2011 intom adottajtu pożizzjoni ċara ħafna fuq il-White Paper. Fir-riżoluzzjoni tagħkom fuq il-White Paper m'hemmx għalfejn qod naqralkom id-dokument, intom familjari miegħu wara kollox, u intom espliċitament tirreferu għad distorsjonijiet fil-kompetizzjoni u dumping soċjali. Tirreferi wkoll għal proposti li l-Kummissjoni suppost kella tressa fl-2013 fil-rigward il-kondizjonijiet tax-xogħol u l-kondizjonijiet soċjali fl-Ewropa. Tereferi għal proposti li m'għandhomx waslu għal dumping soċjali. Um, li niftħu s-servizzi m'għandix twassal għal dumping soċjali. Bl-ebda mod. Din kienet il-pożizzjoni tal-Parlament Ewropew. U kienet talba li għamel il-Parlament Ewropew lill-Kummissjoni Ewropea. Memx għalfejn qod nirrepeti dak li ntqala ma nixtieq intikom ċifri li jitkellmu waħedhom. Illum l-istudju li il-Parlament kommissjona f'Mejju tal-2009 kif qal wieħed mill-membri huwa studju li fi ħriżmi ta' karti iżda jkopri wkoll kundizzjonijiet soċjali, kundizzjonijiet ta' xogħol fis-settur tal-burnara tat-tabija fl-Unjoni Ewropea. Tajt li l-paga annwali għal kull ħaddim għal kull pajjiż huwa 33,000 euro fl-Olanda fil-waqt li huwa 12,000 euro imbagħad fil-Portugal. Dawk fl-ewwel 15-il pajjiż tal-Unjoni Ewropea. Fir-Rumanija il-paga hija ta' 1900 euro. Dawn huma ċifri tal-pagi li jkun hemm fis-settur tal-bordnara. Dik ittikom stampa ġenerali tas-sitwazzjoni. Aħna qegħdin ninsistu li l-Kummissjoni għandha tieħu azzjoni qabel tmiem is-sena. Teħtieġ li tfassal rapport serju li janalizza s-suq eh, il-kondizjonijiet soċjali u l-leġizlazzjoni soċjali u kif il-leġizlazzjoni tiġi mfurzata jew inkella implementata. F'dak li għandu x'jaqsam magħna għandu jkun possibbli li jkun hemm infurzar tal-leġizlazzjoni biex nimplementaw il-leġizlazzjoni li għanna l-lum minn ma noqogħdu noħorġu b'leġizlazzjoni ġdida. Barra minn hekk aħna nixtiequ l-issuq jaħdem b'mod koerenti sabiex bekk ikun hemm rispett sħiħ tal-kundizzjonijiet tax-xogħol. Illum il-ġurnata dan huwa impossibbli bil-liberalizzazzjoni. U aħna bħala msiba soċjali nistax nifmu kif minn banda l-Parlament Ewropew qed jieħu pożizzjoni ċara f'Novembru kif qedtilkom u minn banda l-oħra imbagħad L-istati membri għandhom l-istess pożizzjoni imma l-Kummissjoni qed tgħidilna li l-unika mod biex nimxu l-qudiem huwa bil-liberalizzazzjoni. Aħna kontra liberalizzazzjoni u rridu implementazzjoni aħjar tar-regoli korrenti. Il-Kommissjoni għandha għażla x'tagħmel qudiemha minnaħa għandek il-white paper fuq il-futur ta' trasport sostenibbli u minnaħa l-oħra qed jgħidulna li tista' ġor dak li trid bħala tabija fl-Unjoni Ewropea ma jkollu l-ebda impatt fuq is-sostenibilità. Issa, jiena nixtieq nirringrazzjak, President, Provajt nżomm mal-ħin li ġie allokat għalija, ma l-aħħar punt essenzjali għallum huwa li mhux qed nitkellmu dwar moviment ħieles aktar ta' ċittadini Ewropej, imma llum legalment qed nitkellmu dwar sewwieqa mill-Filippini, miċ-Ċina li jistgħu jsuqu hawnhekk fl-Ewropa jiġu hawnhekk u hija kwistjoni li għandha tindirizza l-Kummissjoni ma smajt xejn dwar dan illum. President, grazzi. Issa għal-Union tal-Trasport fl-Unjoni Ewropea, l-IRU, aħna noqodu attenti għall-interessi tal-xufira tal-taxis, tal-, -taxis, tal tal-karozzi tal-linja u tal-coaches u kif ukoll tal-apparaturi tat trakk, imma dawn huma negozji ħafna minnhom. Qed nitkellmu 80% huma negozji żgħar ħafna. Il-kabotaġġ illum kif smajna hemm infurzar mhux adegwat tar-regoli eżistenti li jwassal għal kompetizzjoni internazzjonali inġusta kull ma jmur, qed naraw li hemm statistika arriqa li ma turix iċifri ċifri korretti tal-kabotaġġ kif smajna mill kelliema ta' qabel, imma qed naraw eh, burdnara burnara li ħarsu liġi wkoll li dawn jaffaċċaw kompetizzjoni inġusta minn dawk li jippruvaw jagħmlu prassi qarriqa li ovvjament aħna ma nappoġġawx, imma jippruvaw jekk ma jgħaddux mill-bib jgħaddu mit-tieqa permezz ta' kabotaġġ illegali. Barra minn hekk hemm ukoll l-integraturi li jużaw mezzi differenti ta' trasport li jkollhom sieda mill-istat, dawn qed joħolqu pressjoni fuq il-prezzijiet u dawn huma ta' sieda kifet fuq il-livell statali. L-istat għandu fideħ dawn l-integraturi multimodali. Rridu naraw x'kwalità hemm, x'profil rridu kun hemm fuq is-sikurezza u fuq ir-riski u barra minn hekk x'kundizzjonijiet nistgħu nagħtu lis-sewwieqa differenti. Aħna tal-fema li rridu nżommu ambjent kompetittiv b'livell indaqsar kulħadd. Il-futur tal-kabutaġġ. Aħna niddubitaw fuq l-approċ li ħat il-Kummissjoni Ewropea fuq reviżjoni potenzjali għaliex dan kollu jiftaħ is-suq sa ċertu punt hemm ġustifikazzjoni li aħna niddubitaw ma nafux kemm qed wassal zida fl-effiċenza, anzi jekk ikun hemm ħadkun marġinali wisq, hemm data fejn qed nisimgħu ċifri ta' 50% fir rigward il-prestazzjoni ta' kobotaġġ, ix tajba jew ħażin ma nafux, qed jiġu mġela li jagħmlu hekk, aħna nemnu li l-ftuħ tas suq bħalma proponi l-Kummissjoni Ewropea ser tolqod biss porzjon minn dan għax li ridu 2% biss Ta l aġġustament ta' situazzjoni kollha, kif smajna, kif qal sur Parillo smajna li l-partijiet interessati fit-settur ta' trasport proponow status quo, ġifiri l-ebda ftuħ iktar tas-suq, għandu jkwassal biex l-efficienza tizdid tal-infurzar ta' regoli korrenti u nidefinixxu wkoll roadmap lejn iktar armonizzazzjoni. L-ICI is-segwi dan għandu jkun hemm iktar inforzar kemm jista' jkun. Biex nikkonkludi u biex nżomm mal-limiti ta' ħin, aħna nemnu li il-Kummissjoni Ewropea jekk iridu jagħmlu xi ħaġa u l-Parlament Ewropew nittamaw li appoġġhom, għandhom jieħdu il-proposta tal-imsieħba soċjali tat trasport fit-toroq, jisu dan il-punt, jidher li dan mhux il-każ illum, għandu jkun hemm proċedura ta' valutazzjoni tal-impatt jidher li dan mhux il-każ lanqas għandhom iqisu l-proposta tagħhom fuq il-proposti mill-IRU u l-EFT smajna llum iktar milli jipproponu xi ħaġa bħalma jipproponu klekat eh, billi xekkel is-swieq għaliex qed titneħħi tliet operazzjonijiet li jaqgħu fi żmien seba' tiem mingħajr ma tara li tindirizza wkoll l-infurzar effiċjenti. Din il-leġislazzjoni ġiet reveduta fl-2004 u la waħdet mill-argumenti li ntuża dak iż-żmien biex tkun tista' tinforza huwa li aħna ridna xi tip ta' kejl inforzabbli. Għalhekk kien hemm din il-limitu ta' seba' tiem, imissa qed nisimgħu li din titneħħax inkella ma nistgħux ninfurzawa. Aħna ma nagħmlux dan ir-raġunar, aħna rridu nagħmlu l-almu tagħna biex ninfurzaw il-leġiżlazzjoni eżistenti ma nappoġġawx iktar liberalizzazzjoni, iktar ftuħ tas-suq, Aħna nħossu li diġa illum hemm distorsjoni tas-suq li eżistenti, qed naraw li l-prezzijiet qegħdin taħt prezzjoni kbira qed naraw ukoll li hemm il-possibilità li il-professjonaliżmu tas-settur li hemm bħalissa jitnaqqas, qed naraw ukoll li jkun impressjoni kbira fuq il-profitt li jaqla dan is-settur u dan ifisser li s-sitwazzjoni tmur l għax ma jkunx tista' tipprovdi kundizzjonijiet deċenti kullimkien. Mhux biss sewwieqa imman anke sigurezza fit-toroq tapplika wkoll biex iżid il-prestazzjoni ambjentali tal-vetturi li titlob li jkun hemm ħafna investimenti u sfortunatament aħna mhux waħedna f'din il-fehma, aħna nħossu li t-tabija bil-baħar u l-burdnara bl-art f'dan il-każ fit-toroq għandhom jiġdu ħabel wieħed biex bekk nkunu nistgħu nżommu mal-liġi mad-domanda tas-suq u m'għandhom ikunu responsabbli d-deċiżjonijiet li qed jittieħdu għaliex inqas u inqas huma l-burdnara li qed jieħdu dawn it-tip ta' deċiżjonijiet. Grazzi. Grazzi mill-awtoritajiet tal-infurzar Eurocontrol is-sur Philips, Is-sur Stokes, skużani. Philip Stokes. Uh, eh, jena ħanitkellem fissem Eurocontrol. Mikrofon għal-kellim. Mikrofon għal-kellim, jekħeġokku. My apologies. The introduction. L-introduzzjoni f'Mejju tal-2010 ta' regolament u biex jiddefinixxi aħjar il-kabotaġġ il-għajnija bħala ICR u tipprovdi x'inhuwa kabotaġġ eżattament u x'azzjoni tista' tittieħed kontra l-abbuż ta' regolamenti. L-applikazzjoni ta' regolament il-ġodda għajmet kwistjonijiet bħal per eżempju ħtieġa li jkun hemm leġislazzjoni domestika li jieħdu ħafna ħin għall-interpretazzjoni tal-leġiżlazzjoni sabiex bekk kun tista' determina jekk seħx xi ksur. Dan fisser livelli differenti ta' infurzar tal-kabotaġġ fl-istati membri u waslu għal gedruġija sħiħa tal situazzjoni li qed ikun hemm f'kull stat membru bħala infurzar. L-infurzar tal-kabotaġġ aħna nqisu li hija l-iktar u iktar diffiċli u diffiċli li, li taqbad il-bordnara fil-fatt bħalma ngħidu. Issa l-ewwel nett għandek min mill-bordnara li mhux qed jifhem sew il-leġiżlazzjoni u għalhekk jagħmel iktar minn tliet operazzjonijiet fi żmien ta' seba' tiem jew inkella ma jkollhomx id-dokumentazzjonijiet jew inkella joqogħdu stat membru għal iktar minn seba' tim, It-tieni huwa iktar kalkulat fejn il-bord nara jafu x'inhu huma regolamenti, jiddeċidu li jagħmlu rotot domestiċi għabbażi ta' kuljum u jippruvaw jaħbu l-attivitajiet tagħhom mill-awtoritajiet. Hemm evidenza li vetturi jibqgħu f'ċertu stati membri għal ġimgħat sħaħ mingħajr ebda intenzjoni li jibdew uh, vjaġġ ġdid Dan mhux ksur għax regolamenti huma ċari dawk il-burnara li jaddeċidu li jagħmlu vjaġġi f-stat membri oħrajn irridu jkunu soġġetti għall-istati membri li jkunu jinsabu fih. U għalhekk ikun ħażin li burnar jinħeba wara l-iskuża li qed jagħmel il-kabotax stat membru partikolari. Diffiċli li ssib il-ksur minnħat tal-burdnara iżda id-drabi li sseħħ nafu li hemm seba' stati membri fisem li sijar. Il-sanzjonijiet imorru minn livelli żar ħafna, qed nitkellmu dwar eluf ta' euro, iżda irridu jkunu ta' deterrent għal burnara. F'każijiet estremi noħorġu anke twissijiet għal konformità ta' regolamentu jekk ma jkomplux jagħmlu dan il-vettura ġiet saħansitra sekwestrata. Ovvjament dejjem irridu attivitajiet inqisuhom mal-profitti li jkun hemm u s sensjoniet magħhom. Però jidher li mhux problema imma li siħar għandha problema għaliex ħafna drabi il-ksur fil-liġi ma jkunx irreportat u jekk vera tħares li l-affarijiet sew in-numru jiżdied. Il-leġizlazzjoni tal-Unjoni Ewropea, l-leġizlazzjoni domestika hija forzata fuq bażi ta' kuljum, imma l-kabotaġġ titkun mdaħla fuq il-ambitu usa tal-kompetizzjoni inġusta hemm kontroll minn ħaddem fuq is-sewwieqa fuq il-burdnara imma tnaraw li l-infurzar tal-leġiżlazzjoni qed tmur kull ma tmur tonqos. Qed ikun hemm dowmin minħabba li l-vetturi jkunu lilin mis-seda tagħhom. Għal daqstant dawn ifisser li l-vetturi jkunu l bot mill-seda tagħhom għal iktar perjodu ta' żmien ħafna drabi kunem injorar ta' leġizlazzjonijiet. Minna rekords is-sewwieqa ma jistax jiddetermina eh, jekk il-vjaġġ li jmiss ta' dan is-sewwieqa ser ikun sigur jew inkella jħares ir-regoli. Iktar ma jkun hemm minn dawn id-diffikultajiet, iktar ikun hemm riskju ta' nuqqas ta' sikurezza fit-toroq. Se nagħmlu fil-futur? L-opinjoni tagħna hemm bid ftit bidli żgħar fir rigward tliet Eh, vjaġġi fi seba' tim u anke kabotaġġi għal żmien fejn ikun leqel tal-vjaġġar inqisu wkoll is-suq fejn ikun hemm livell ta' konformità li ħares ir-rekwiżiti kollha tar-regolamenti kollha ta' trasport u nevetaw li jmorru għall-ar bħalma qed jkun hemm. Forsi minflok ikun hemm perjodu ta' estensjoni. Il-leġiżlazzjoni fis-suq irid ikun hemm biżejjed ħin biex dak li jkun jistabilizza l-attività tiegħu u reġistri nazzjonali għandhom waslu għal titjib għal kontroll tagħna viżavi il-bord nara. Nistgħu forsi nwessaw ftit iktar is-suq iktar il qoddim Grazzi ħafna. Grazzi Stur Stokes, issa Sur Kun, Bak, De Becker u Sinjura Tikaw. Stanna waħda? Ziler l-ewwel. Ziler anzi wkoll u Lechtenberger nżidhom mal-lista. is kur nissa. Grazie ħafna President. Jiena nixtieq nirringrazzja l dawk kollha li kontribuw fid-dibattitu rajna perspettivi differenti mill-prezentazzjonijiet li kanna fir rigward is-suq Ewropew għal daqstant nixtieq nkun naf l-affarijiet kif imbidlu u kif imxow lejn kumpaniji bbażati lejn l-vant tal-Ewropa, per eżempju. Dan l-aħħar smajna li pajjiż bħall-Olanda li kellu kellu rwol mexxej bħala pajjiż fil-qasam tal-Burdnara issa l postu pajjiżi fil-Baltiku jew iktar fil-Lvant jew fl-Ewropa ċentrali. Barra minn hekk aħna nafu li m'hemmx biżejjed kontrolli fuq il-ħin ta' sewqan u fuq il-ħin ta' mistrieħ. Diffiċli li toqgħod tikkontrolla l-kundizzjonijiet soċjali kollha li jiġu rispettati għaliex għaliex kull ma jmur l-istati membri stess suppost qegħdin jirregolamentaw dan. Dan diġa rajnieh fil-passat kull ma jmur qed isir iktar diffiċli għaliex għandek pajjiżi fejn hemm standards soċjali għolin ħafna li qegħdin jiġu imxekla u qegħdin jihdulhom postom oħrajn li joffru kundizzjonijiet iktar vantaġġużi u għalhekk hemm min qed ikollu jala jew sanzi trajfalli. Aħna għalhekk qed nippruvaw naħdmu b'mod l-iktar effiċjenti bħala enerġija, rridu jkollna suq miftuħ imma għandna problemi kbar u hemm ħafna reżistenza u għalhekk ma nistax insib soluzzjoni. Is-Sur Baħ. Grazzi, President. L-ewwel nett nixtieq nisħaq kemm il-ħaddiema u l-impjegati qed jaħdem tajb, jahdmu jaħdmu tajjeb flimkien. Dan qed jini minn tal-inqas tama u għalhekk nittama li grazzi għall-isħobija soċjali nistgħu naslu għal leġiżlazzjoni tajba. L-Sur Parillo nixtieq nistaqsih domanda l-ewwel qabel kollox. Smajna bosta drabi l-lum wara l-ofsenar li dawk li jiġu minn pajjiżi terzi u jkunu impjegati f'dan is-settur li jaħdmu għal pagi baxxa ħafna, kundizzjonijiet baxxa ħafna, taħt liema bażi legali nistgħu tassew nwaslu għal titjib. X'sanzjonijiet u penalitajiet jistgħu jiġu introdotti? Mbagħad mistoqsija l-Sur Stokes. Iġbir tad-dejta kien qed jgħid li diffiċli ħafna li tiġbor data u tiksibha minn negozji individwali li jitkellmu u jirrelataw ma sewwieqa individwali, kif nistgħu ntejbu din is-sitwazzjoni għax ma tiksibx id-dejta ma tkunx tista' tieħu l-passi meħtieġa biex timxi fid-direzzjoni tajba. Grazzi ħafna sur President u grazzi u kol l-kallima għal din informazzjoni l-qasmu maħna. Naħseb li kullħat huwa konvint li emson namlu xaħġa għal eh, kontrolli mżjuda u sabiex naffrontaw dawk il-problemi eh, eh, relatati ma' kumpaniji li qed jippruvaw isibu tri alternattiva kif iduru ma' regoli. Jina għandi żewġ mistoqsijiet għaliex nemmen illi diskussjoni li kellna l-lum tibqa wis uh, uh, fuq uh, livell filosofiku sa mhux fil-prattika. Mela, x'nifmu l-ewwel net bl-armonizzazzjoni ħan armonizzaw livell eh, ta' Lussemburgu u il-Belġija u nkella eh, anka fil-Rumanija u l-Bulgarija. Din hija diskussjoni illi eh, tolqot eh, il-musmar fuq rasu il-kwistjoni tal-minimum way, eh, tal-paga minima, l-istess ħaġa. Mm, dawn eh, jekk aħna namlu paga minima, ikun hemm ħaddiema fil-Bulgarija fil-Rumanija illa ħajt il-fuq xogħolhom. Iġifiri nishtiq xie eżempji prattiċi dwar dan. Imbagħad jiena smajt diskussjoni dwar il-stabilità stabilizzazzjoni twaqif tal-prezzijiet għaliex ehm, nafu illi l-krisi ekonomika mhux ettejn sabiex kun hemm prezzar deċenti għal dawn il-kumpaniji dawn eh, dan l-aspett irid jiġi konsidrat. Eh, nħoss illi hemm ċerta eh, protezzjonizmu involut għaliex kif rajt fir-rapport apparti l-istejjer tas-sew ta' dweja li hemm naf ukoll Eh, illi il- il-kienem kas ta' sawiq bulgaru li qal li huwa f'xar jaqla dak li l-mara tiegħu fil-Bulgarija taqla f'erba' xhur. Eh, nafu wkoll li hemm differenzi kbar bejn l-ewwel 15-il pajjiż li sieħbu mal-Unjoni Ewropea u l 12 il-pajjiż li sieħbu wara. Kif ser naslu għall-armonizzazzjoni fil-prattika? Grazzi ħafna, Sinjura Tikaw. Grazzi, Sur President Nishtiq nirringrazzja l mistiedna għal prezentazzjoniet tagħhom. Nixtieq nistaqsi l kummissjoni jekk hemmx xi ħadd jekk hawn xi ħadd li qed jirrappreżenta l-Kummissjoni. Meta and, meta l-Kummissjoni għandha l-intenzjoni li jkun hemm proposta leġislattiva sabiex nimodifikaw ir-regolament uh, 10.71 71 u 10.72 tal-2009. Fl-istudji li ġew prezentati qabel, u tkellimna fuqhom anka issa dwar il-reġistrazzjoni ta' imprizi ta' trasport. Sfortunatament ikolli ngħid illi m'hemmx interkonnessjoni ta' dawn ir-reġistri eh, jiena nindirizza din il-mistoqsija lil kummissjoni dawn ir-reġistri suppost ġew interkonnessi qabel tmiem l-2012 Il-Bulgarija biss kella uh, reġistru elettroniku u seta tkun konnessa hemm ħames pajjiżi oħra li privaw jagħmlu dan iżda għadhom m'għamlux dan. U il-Kummissjoni Ewropea nidiet 26 u nenfa sitsa hawnhekk 26 proċeduri ta' ksur fiħdan l-Unjoni Ewropea kontra dawk l-Istati membri illi ma' implementawx u ma' kellomx dawn il-reġistri elettroniċi. U sernala, Sur President Billinate, illi sfortunatament fi żmien ta' krizi il- 12 il-pajjiż tal-Unjoni Ewropea qed jibżaw illi eh, l-isfruttar qed isir minn dawk l-ewwel 15 il-pajjiż membru huma jibżaw illi jkun hemm dan it-tip ta' social dumping minħabba il-pagi iktar baxxi illi hemm fl-Ewropa eh, tal-Vant. tal Uh, tal il-kapotaċ uh, eh, ser iwassal għal iktar uniformità. Issa dan irrit isir gradualment, mhux kollu f'daqqa waħda. Uh, Però naħseb li hawnhekk qed nagħmlu dibattitu dwar uh, suġġett mhux ġust għaliex qed nitkellmu dwar biża li teżisti eh, fejn il-pajjiżi eh, fejn l-ewwel 15 il-pajjiż membru. Regolament 10-72 eh, jippermetti illi ikun hemm pereżempju sewwieqa Filippini illi jaħdmu għal periodu inqas minn 185 eh, ġurnata u jistaw jużaw il-trakkijiet mhux biss għal għan domestiku iżda anka għat trasport mantwar l-Unjoni Ewropea għalhekk m'għandniex inħossu il m'għandniex nibżaw eh, għaliex dawn il-pajjiżi eh, l-ewwel 15 il-pajjiż membru qed jibżaw. Iżda għandna nifmu salima punt il-regolament 10-72 eh, jirrispetta dawk il-sewwieqa li mhumiex residenti fl-Unjoni Ewropea. Grazzi. Eh, grazzi ħafna. Fil-fatt, eh, mhux qed nissorprendi ruħu bid-direzzjoni li qed jieħu din id-diskussjoni, però jiena daqsxejn disappuntat nixtieq eh, eh, l-ewwel nagħmel eh, distinzjoni bejn il-biċċiet ta' xogħol li għanna nagħmlu fuq meta medja ta' żmien. Jekk il-prezzijiet jonqsu u l-kriżi, ovvjament se jkun hemm sovrakapaċità Eh, din hija l-mod kif taħdem l-ekonomija, dinja teorija tal-ekonomija. Issa jekk aħna nitalmu, naraw x'inhi l-lezzjoni li għandna nieħdu minn din eh, is-sitwazzjoni, ejja nwaqfu il-liberalizzazzjoni ġeneralment ma tiktar ikun hemm restrizzjonijiet ikun hemm iktar sfruttament. Allura qed eh, f'15 il-stat membru ser ikun hemm sitwazzjoni mod u fit-12 l-oħra differenti. U qed nitkellmu dwar eh, social dumping, l-armonizzazzjoni soċjali. Intom tafu li huma ir-regoli illi jista' ikolna eh, Wet jista' jqabbad per eżempju Tax il-persuna eh, mill-Bulgarija l-spess taħħa iwaslu għal persona waħda mid danimarka eh, Kif, kif nistaw naslu għal l-organizzazzjoni jekk? Jena tassew dizappuntat. Iżda mux biss dwar il-kwistjoni tal-Burdinara, iżda mill-Parlament Ewropew in ġenerali rridu eh, nifmu esattament ċinumma Eh, xinu s-suq uniku. Inkella qatt ser naslu għal l-miri li għanna. Is-Sinjura Lichtenberg. Iva, fil-fat sewċ kollegi tijaj semmew din dan l-aspet tal-armonizzazzjoni soċjali u għal din ir-raġuni u għal raġuni toħrajn minħabba ir-rezistenza fċerta stati membri kontra Eh, oħrajn illi qed jimpruvaw jenfasizzaw ir-regoli tagħhom, naħseb li mhux ħan nilħu il-mira tagħna. Għandna leġislazzjoni, għandna regolamenti regolaw dan illi ċoħe jippruvaw irraznu il-social dumping, però jider illi mhux qed jirnexxi eh, għaliex il-kontrolli li jisiru mill-istati membri mhumiex mu mhumiex sodisfaċenti. Għalhekk nixtieq li nsaqsi l-rapport lil ehm, rappresentant tal-Federazzjoni Ewropea tal-ħadima tat trasport kif jistaw eh, jizguraw li huma jħarsu il-membri tagħhom kontra id-distorsjoni, kontra l-kompetizzjoni mhux ġusta għalija din hija il-mistoqsija l-iktar importanti. Bat għandha mistoqsija oħra wkoll ma nistax naqra ismu dispjaċini iżda eh, dal-kellim partikolari kienet jgħid illi xkultant in-negozji mhumiex eh, mux qed japplikaw forsi b'mod mhux eh, intenzjonat japplikaw id-direttiva x'rid jgħid eżattament. Mela, is-Sinjura Senalova x'taq titkellem? Le, mela. Ejja, nitlob l-erba il-kellima Eh, jikkommentaw appuntu għal żewġ minuta ħalli ma niġux eh, fi problemi ma l-interpreti tagħna u għajja nippruvaw ntemmu il illa sa xħin eh, ikollna l-interpreti maħna. Mela, is-sur Pilar jekk joġbu għal żewġ minuti. Is-sur Pilar mela minn klika. Mikrofonu għal-kellim. Eh, Sur Parillo mill-ETF Mela, fil-qossor dwar il-problema tal-Filippini, tal-sewwieqa Filippini illi jaħdmu fl-Ewropa b'mod legali skont artiklu 5 tar-regolament illi jitkellem dwar ċertifikat għal dawn is-sewwieqa. Ġifieri kull awtorità ta' kontroll tista' tati dan it-tip ta' ċertifikat u dawn e, da' ċertifikat jibqa jeżisti għal ħames snin, e, jibqa validu għal ħames snin. Ġifiri, jaħdem min jaħdem fl-Europa, e, hemm mod kif dan dawn jiġu kontrollati. Ovvjament hemm talbiet ta' taħriġ, però dinja kwistjoni differenti. Umbat, dwar l-armonizzazzjoni, x'tip ta' armonizzazzjoni nixtieħu nilħu. Per eżempju, attualment, għanna sewwieqa fil fant tal-Ewropa illi ehm, illi jaħdmu u jekk eh, naraw eh, sentenza li ħarġet mill-ICJ uh, tal-15 15 ta' marzu tal-2011 dan jatina mm, idea ta' kif għana naplikaw il-regoli b'mod ġust ta' li ma sanzjoniet għandhom japplikaw jekk ir-regoli sanzjoniet skużawni mhumiex ġusti biżejjed, allura ninforzaw dan. U jekk hemm biss 2% perċentwali li persuna eh, tal-uragament il illi ser ikomplu jaħdmu fl-illegalità. Sabiex iktar nibilanċaw issu uh, u nirrispettaw il-regoli il-sewwieqa tal-minnaħa eh, tal-vant qed jgħidulna illi jixtiequ illi jaħdmu b'kundizzjonijiet f'kundizzjonijiet ġusti u ma jixtiequ li jirritornaw lura li djarhom kull tnejn jew tliet ġimgħat u mhux idumu siċċur jaħdmu l-bot mid-dar. Eh, minar ma jaraw il-familji tagħhom. Issa jekk ma jagħmlux dan eh, jitilfu xogħolhom u din din hija l-iskavitu moderna, irridu nevitawha. Eh, Is-Sur Nielsen Grazzi ħafna sur President, jina kelli eh, l-opportunità li niprepara diskorsi għal minuta. Mela, tkellimtu dwar iktar restrizzjonijiet. Aħna ma nishtiqux iktar restrizzjonijiet, nishtiqu l-regoli ta' tlet vjaġġi kull sabatijem eh, jindirizzaw il-problema, il-situazzjoni. Ġviri, din eh, ġiġa ja dan ġawa punt importanti, mbagħad is-sur kun semma nuqqas ta' data u aħna nemnu illi hemm nuqqas ta' data eh, illi fuqa nistaw nieħdu deċiżjonijiet. Nemnu illi hemm bżonn ikun hemm data li iktar kredibbli, iktar b'saħħitha. Nemnu wkoll illi hemm bżonn illi xi ħaġa jekk iktar ikun hemm iktar liberalizzazzjoni issa is-sitwazzjoni tkompli tmur allarm Mbagħad kien hemm mm, mistoqsija minn da Backer dwar pressjoni fuq il-prezzijiet. Iva, din hija kwestjoni importanti, smajni anka minnaħa tal-parlament. Eh, Pero irridu nsibu punt ta' fejn il-taqaw. ċaħat irrid naqqas, ċaħat irrid iżid. Għanna bżon innaqsu il-pagi bil-fors? Le, mux bil-fors naħseb illi irridu zomnu dan il-punt f'moħħna. Mbagħad dwar li bxiġri għall prezzar fi żminijiet ta' pressjoni. Naħseb illi il-responsabilità konġunta hija importanti hawnhekk. Dan ifisser illi kull fejn din tkun din il-kwistjoni tkun infurzata nkunu nistgħu naqbdu u nidentifikaw min ikun ħadik id-deċiżjoni U naħseb kienet is-sinjora Lichtenberger illi eh, semmit illi dan ukoll ifisser mm, illi mhux kulħadd għalmenu mhux il-burdinara ikunu infurzati jieħdu deċiżjoni illi eh, kieku ma jaħdux. Ovvjament għal-kumpanija mhux ta' profitt u ma jistgħux eh, ma jistgħux ikomplu jaħdmu trakk wieħed jew żewġ trakkijiet. Eh, Dan ma jpermettilhomx li jaqlaw flus huma il- kumpaniji l-kbar li qed eh, li qed jirbħu jigwadanjaw f'dan il-kuntest skapitu tal-kumpaniji iż-żar. Din hija situazzjoni li għandna attwalment. Issa, qabel ma nismaw is-sur Le, fil-fatt, ħan ismaw is-Sur Stokes, un bat naddu għas-Sur Pilarp. Mela, Iva, uh, ser nafronta l-kustjoni tal-ġbir ta' data l ewwel qabel kollox, il-data il li tinata ilna hija definita uh, eh, fil-direttiva eh, hija ċar x'tip ta' informazzjoni għandna bżonn għandhom għandhom bżonn tuna il-burdnara u l-interpretazzjoni tagħha. mbagħad tlabtuni eh, niċċara il-punt eh, li kont għajjimtjena dwar il-kapotaċ. Nafu illi se jkun ksur tal-kapotaċ għaliex eh, sewwa ma jifmux eżatt il-leġislazzjoni. Dan huwa dak li jgħidulna l-kumpaniji, dan huwa dak li jgħidulna s-sewwieqa. Din hija realtà, sfortunatament dak li sorprendini huwa il-differenzi li hemm fis-settur tal-avjazzjoni f'regolament eh, f'artiklu 26 u fis-settur tal-kapotaġġ. Is-Sur Pilarp, iva, jiena xtaqt eh, ngħid illi il- mux ġust illi nejdu illi aħna irridu eh, liberalizzazzjoni minajr, uh, ir-regoli, irridu namlu dan gradualment irridu niksbu il-liberalizzazzjoni flimkien mal-armonizzazzjoni. U għawek qed insem et ninkludu l-armonizzazzjoni tar regoli li ġa jeżistu. U jekk nibdew issa nistgħu naslu għal sistema tajba. Il-responsabilità konġunta, iva, mhux qed ngħid li aħna kontrija, iżda ejja raw kif tin taħtem. Aħna nibżaw il-li hawnhekk nistgħu neħlu uh, ma nishtiqux illi namlu prassi li hija illegali, bla dubju ma nishtiqux dan. Kien hemm mistoqsija mm, dwar kif jaħdmu il-kumpaniji u x'jagħmlu l-kumpaniji sabiex uh, jinformaw uh, eh, sewi dwar id-direttiva tal- uh, tal tal-posting of workers Aħna fil-Svezza nejdulom xandom jamlu u xmandom xamlu. Aħna naħdmu mal-Polizija u mal-Departiment tal-Ġustizzja. Kienem mistoqsija u kol dwar kif l-Olanda ma diex uh, eh, pajjiż eh, li qed toffri t trasport u dan qed isir mir-Rumanija, din m'għandix taqsam taqsa eh, Mal kabotaġġ fit tat-trasport ġeneralment l-operaturi ikunu dawk illi eh, joffru l-inqas eh, spejjes. Ġifiri, jekk għaddim ħajswina inqas fil-Rumanija milli eh, fl-Olanda, allura il-ħidma l-operat ser imur f'dak il-pajis. Pero ma nistax nidħol f'dan l-aspett illum u qed nara li ma jkielet jgħi mill-sinjal biex nieqaf. Iva, grazzi ħafna Kienet diskussjoni importanti ħafna. Dak li ma jirnexxilix nifhem huwa li meta aħna nitkellmu dwar l-armonizzazzjoni soċjali u eh, eh, qatt ma jkollna problemi meta l-armonizzazzjoni soċjali trid tinżel l-isfel. Donna dejjem nibqaw nizli l-isfel iktar milli eh, navanzaw nitilgħu l fuq Iżda l-aħħar punt li nixtieq inqajjem huwa illi kien hemm tliet prinċipji tal-Unjoni Ewropea illi l-Istati Membri qed jinsew iċ-ċaqliq ħiles tal-prodotti, servizzi u ċ-ċittadini u x'għandna qudiemna Stati Membri illi kontinwament qed imorru kontra dan. U l-pajjiżi stess qed jagħmel dan dwar il-ċaqliq ħieles eh, tal-ċittadini. Ta ta tafu illi jina ġeneralment nati l-ħtija lill istati membri, nħobb nagħmel tal, imma ġeneralment vera għal l-istati membri li jkollhom it-tort. Eh, l-entitajiet ta' inforzar qed eh, nieħu gost illi qed jgħidu illi qed jidentifikaw il-problema eh, u għawek għal darboħra qed naħseb fil-regolament 6 U eh, għawek, eh, Signor Stokes, qed imtik xi ħaġa li fuqha tista' taħdem. Għal darboħra nixtieq nirringrazza l-kellima li kellna qabel, iż-żewġ esperti li kellna qabel u il-dawn esperti li għandna palissa fuq il-panel. Issa nħossu li kien dibattitu interessanti ħafna, għandna ħafna x'naħsbu fuqu. U ma kolx naf il-situazzjoni tant kritika, issa naf pero. Ġifir bla dubju għanna ħafna fuq xiex naħdmu. Għal-membri kemm infakkarkom illi l-laqa hija l-għalimis hija eh, nhar is-sitta ta' Mejju fil- um, fit-tlieta u għal dawk illi ġejjin eh, fir-Renju Unit il-ġimgħa d nilqakom fl-aqwa parti eh, ta' l-Unjoni Ewropea. Nirringrazzja lill-interpreti għal-ħidma tagħhom. Grazzi.